U din hija l-ewwel intervent tiegħu sur President fil-Parlament Ewropew fis sessjoni plenarja. U għalhekk konna ftemna illi l-intervent tiegħu jista' jkun anka itwal għaliex il-sur Van Rompuy xtaq uh, iressaq kwistjonijiet anka marbutin mal-punti uh, istituzzjonali. Grazzi, Sur President. Jina kontent li jatawnek nisma dibattiti ta'kom, mux bissa biex nirrapporta dwar dak li se 15 ilu anka fuq il-laqa mal-kapiet u gvernijiet li kena imma sabiex nħu l-opportunita u koll sabiex niltaqa ma'kom daqsek fi żmien daqsek bikri fil-mandat tiegħi. sabiex eh, nistenna kif kelli nistenna l-ewwel opportunità formali ma kontx nasal qudiem il-Parlament qabel l-aħħar ta' April ġifieri bosta ġimgħat wara li ħadd il-ħatra tiegħi. Xtaqt illi nispjegalkom kif jiena nara ir-rwol u l-funzjoni tiegħi ser naddi ftit minuti dwar dan sabiex ma jkollix għalfejn qed nerġa' nirrepeti dan kollu iktar il qudiem Ovvjament dejjem kien hemm presidenza tal- Kunsill Ewropew, mhux xi rwol tal-President tal-Ewropa bħalma resqet l-istampa, imma tlett punti illi imbidlu illi matul iż-żmien ser iwaslu għal ċertu tibdiliet. L-ewwel l-element ta' kontinuità. Il-President uh, ta' qabel kienet timbidel kull sitt xhur, ġifieri wara kull it-tieni u t-tielet laqa u kienet ta' tfixkila l-iżvilupp tal-istrateġija fuq żmien twil. Kull darba kienu kunem hemm president differenti il-kontinuità hija importanti ħafna sabiex insaħħu u nibnu il-relazzjonijiet tagħna u jkollna xogħol verament serju. Punt ieħor, il-natura ta' xogħol full-time impenjattiv. Il-President eh, kien irid ilaħħaq ukoll mal-xogħol fuq livell nazzjonali u tal-pajjiż tiegħu. U peress li saħloqna dan ir-rwol sħiħ dedikat għal eh, Kunsill Ewropew li jinkludi wkoll il-xogħol estern, il-President issa għandu ċans ikbar illi jkollu rwol aħjar fih dan l-istituzzjonijiet. It-tielet, il-fatt illi l-kapit ta' stat u gvernijiet issa jistgħu jazlu huma min jixtiequ li kollu din il-pożizzjoni din il-ħatra iktar milli isseħ skont ir-rotazzjoni. Nittama illi dan kollu jingħata l-appoġġ il president għandu bżonn dan it-tlet tibdiliet huma importanti ħafna eh, anka eh, fejn tidħol l-arkitettura li kellna qabel u jekk issa nieħdu in konsiderazzjoni li l konsil Ewropew sar istituzzjoni għalli qed nagħtu ċans illi nilħu l-miri tagħna aħjar taħt it-trattat. ċertu kommentaturi qalu li qed jaraw iktar minn hekk f'dan ir-rwol. Oħrajn qed jaraw inqas. Għanna dawk illi uh, qed jaraw il-President bħala xi kap eżekuttiv eh, bħal mija pożizzjoni ta' Franza. Hemm oħrajn illi qed jaraw bħala wieħed li ser jkun qed imexxi il-laqat tal-kapijiet u tal-gvernijiet u stati. Però dan mhux ir-rwol il-President irrit wassal l-opinjonijiet tal-kapijiet ta' stati u gvernijiet u fl-istess ħin ikollu l-rwol ta' tmexxija waqt il-laqat li jkun hemm tal-Kunsill Ewropew. Li wieħed jipprepara u li jagħmel anke segwitu tal-laqat hija parti mir-rwol u flimkien mal-President tal-Kommissjoni anka l-preparazzjoni tal-summit tal-G20 dan kollha immorru lil-lin milli wieħed biss joqgħod imexxi il-laqat. Ir-wol tal-President tal-Konsill Ewropew hija li jagħti direzzjoni. Xejn iktar, xejn inqas. U fejn sejrin, kif ser inkunu qed nittrattaw mal-ġirien tagħna, kif ser naħdmu għal ċertu parti strateġiċi tad-dinja, kif ser naħdmu fuq livell intern, dawn huma l-kwistjonijiet tagħna. Dwar ir-relazzjoni tagħna mal-Parlament Ewropew, nista' nżomm fil-qosor dan qed jitlobni illi jiena nirrapport qudiemkom wara l-laqat tal-Kunsill Ewropew jiġifieri mill-inqas erba' darbiet fis-sena hemm ċertu snin li forsi jkun hemm ħames sitt laqat u anke fil-futur forsi jitla' l 10 10 laqat. Musser jkun eh, eh, musser jifdal wisq żmien sa kemm intom tibdew tiddejqu tarawni hawnhekk. Jiena ser inkompli inżid u nxerret il-laqat eh, tiegħi magħkom bħala parlament u mal-gruppi kif ukoll mal-President tal-Parlament. Il-wol tiegħi m'għandux jiġi imħawat mal president tal-Kummissjoni, Sur Barroso, imexxi Kummissjoni li tiġi eletta u hija responsabbli quddiem il-Parlament. Jiġifieri huma jresqu l-proposti leġislattivi, jiena ma nagħmilx hekk. il-kontatt tagħna ser ikun anke sabiex naħdmu favur dawn il-proposti leġislattivi jiena rwol tiegħi u li naċċerta li l-kapijiet ta' stati gvernijiet ikunu jistgħu joħorġu bi strateġija wahdanija marbuta mal eh, l-iżvilupp intern u relazzjonijiet esterni. Jiena ser ikolli laqat e, kull ġimma mal eh, Massur Barroso aħna nafu li m'għandux ikonna konflitti l-opinjoni pubblika fil-pajjiżi terzi forsi siba diffiċli li tara differenza bejn il-President tal-Kummissjoni u l-President tal-Kunsill Ewropew, ma jiena konfidenti, jiena fiduċus ħafna illi qegħdin fi triq tajba f'dan il-kontest huwa importanti wkoll illi niftakru li jina l-President tal-Kunsill Ewropew u mhux tal-Kunsill tal-Ministri. Dawn huma żewġ istituzzjonijiet separati il-Konsil Ordinarju li huwa l-fera tal-leġislazzjoni flimkien mal-Parlament ser tkompli tmexxa permezz ta' Presidenza li tkompli tinbidel kull sitt xhur fost l-Istati membri. Hija fil-konfigurazzjoni tal-affarijiet barranin u fejn għandha um, poteri eżekuttivi għandhom issa rappreżentant tagħhom is-Sinjura Eshtin u uh, issa xtaqt illi infaħħar u infakkar ix-xogħol illi qed issir minn is-Sinjura Ashton fil-preparazzjoni ta' ħanka tal-servizzi esterni u appoġġ ikun privileġġ tiegħi li jiena naħdem il-qrib magħha sabiex mod estern irrappreżentaw l-Unjoni Ewropea. Xtaqt ngħid ftit eh, kliem ukoll dwar il-Kunsill Ewropew fih innifsu. L-ewwel laqa taħt it-tmexxija tiegħi mod formali se isseħħ fit-tmiem ix-xahar li jmiss. Però permezz ta' laqa informali li kellna E, iktar kmini dan ix-xar ftit metri l-bot minnha, forsi il-post li għazilna li kienet librerija zaħira e, jew l-atmosfera li kena wassal sabiex il-laqa kienet verament waħda utli ħafna. Jina, nistan kom konklużjoniet personali tijaj me diskussjoniet li kena u li anka fassalt permezz ta' jitra illi jina bat il-Konsil Ewropew u li naf li issa u kol ġiti asma anka fil-Parlament. Lan tiegħi ma dan b'dan il-Kunsill Ewropew kien illi naraw kif nistgħu ntejbu il-kwistjonijiet tal- kif eh, eh, l-Europa tista' tirreaġixxi għal kriżijiet immedjati. Il-miri tagħna huma ambizzjużi ħafna. Aħna kellna dokument utli ħafna minn tal-Sur Barroso u rajna wkoll kif nistgħu nigvernaw aħjar dawn il-kwistjonijiet, kif nistgħu l-Unjoni Ewropea ikollha suq kbir anka fejt tidħol il-performance u l-ewwel skambju ta' idejat inkluda li aħna naraw kif ser infaslu l mejri tagħna, kif ser nevalwaw ir-riżultati. Ħafna mix-xogħol huwa ta' koordinament tal-kompetenzi nazzjonali kif ukoll illi nagħmlu użu sħiħ tal-istrumenti u għodot li diġà għandna għalhekk. Dan huwa lan illi il-Konsill Ewropew qed jaħdem għalih. Il-membri kollha tal-Konsill Ewropew qablu li għandna bżonn koordinazzjoni ekonomika aħjar u mtejba politika ekonomika aħjar anka fil-qasam tal-żona euro u anka dik micro. Anka kien hemm l-idea illi nikkonċentraw fuq erba' ħames punti ekonomiċi dawn l-għanijiet u miri tagħna għandhom ikunu eh, ikun possibbli li aħna nqasmu anka fuq livell nazzjonali, per eżempju, fuq skorbor ta' 65 data differenti. Il-Konsill Ewropew les li jieħu ktar responsabilta permezz ta' strateġija komuni Ewropea favur it-kabbir u l-impjek dan l-involviment impenn personali huwa xaġa li ma stawx naddu minnajru. Huwa impenn għal realtà u verament kont kontent li nara ambizzjoni daqshekk kollin fil-diskussjoniet li kellna kif ħajkonna koordinazzjoni, governanza aħjar u anka li jkollna xogħol aħjar fil-qasam ekonomiku huma ċavetta għas suċċess tagħna. Aħna kellna diskussjoni wkoll dwar kif nistgħu nimplementaw aħjar l-azzjoni tagħna e, fl-Ewropa u aħna lesti illi inkomplu din id-diskussjoni diskussjoni anka skont it-trattat marbut eh, dwar il-punt marbut ma l-għajnuna monetarja. Il-reazzjonijiet dwar il-summit ta' Copenhagen ser ikkunu inklużi fil-laqa tal-Konsil Ewropew li mis kien hemm diskussjoni wkoll dwar is-sitwazzjoni fil-Greċja. Jiena ħadd responsabilta' illi naċċerta ruħu illi dan jiġi trattat ukoll fil-qafas tal-Unjoni Ewropea b'mod intern u mhux li lin minnu. U dan ingħata approvazzjoni mis-27 kap ta' statu gvernijiet u anka mill-President tal-Bank Ċentrali Ewropew. Kien hemm responsabilità bisħieħ sabiex il-żbilanċ ekonomiku jitnaqqas u li kunem lajnuna li hemm bżonn jiena ħerqan illi nisma l-opinjoni tagħkom dwar dawn il-kwistjonijiet kollha iktar u iktar fuq kif nistgħu naffaċċjaw dawn is-sfidi li qed jolqtu l-Unjoni tagħna. Sur President, għaziz kollegi, nista' nserħilkom raskom illi jien għandi ħafna miri ambizzjużi għal snin li ġejjin sabiex naċċerta illi l-Unjoni Tana tkun b'saħħitha biżejjed internament li żomm ir-rwol soċjali u l-mudell soċjali tagħha kif ukoll illi b'mod estern tipproteġi l-valuri tagħha. Jiena naħseb illi l-istituzzjonijiet kollha Ewropej jistgħu u għandhom jaħdmu favur dawn il-miri kollha. Dziękuję panie przewodniczący Rady. Grazie. Grazzi sur President tal-Kunsell Ewropew tal-indirizzajtna. Issa ser nagħdu l-kelma lill President tal-Kummissjoni Ewropea Sur Barroso. Mr. President, Honorable Members. Sur President, membri onorevoli tal-Parlament, l-għanet nixtieq nifraħ lill president Van Rompuy għal kunsill informali li kien ferm tajjeb l-ewwel eh, kunsill taħt it-tmexxija tiegħu. Wara li l-ħakna ftehim fuq il-kwistjoni importanti ħafna tal-Greċja, aħna ddiskutejna l-istrateġija tal-Ewropa tal-2020 għal Ewropa sostenibli għal iktar tkabir iktar xogħlijiet. Jiena kelli l-opportunità li nifoka fuq eh, kwistjonijiet ta' politika li qegħdin niffaċċjaw fuq l-isfidi li qegħdin niffaċċjaw u il-Kummissjoni dwar dawn ser tagħmel proposti. Il-erba li ġej. Qabel il-kriżi l-ekonomija Ewropea kienet qed tagħmel progress. Aħna rajna 18 miljun xogħol u ambjent ta' xogħol ta' negozji iktar dinamiku, però issa dan kollox ġi imxekkel mill-kriżi finanzjarja u l-impatti tagħha fuq bosta sferi tal-attivitajiet tagħna. Kienet naqis ta' filmija fil-GDP f'sena waħda il-qat zdiet mija u wkoll kerem t tedida l-prosperità u eh, s-soċjetajiet tagħna. Izminijiet żminijiet qed isiru iktar diffiċli għandna popolazzjoni dajem dejjem xieħ produttività u wkoll fallimenti fir riservi fl-edukazzjoni. Aħna però għandna ħafna ehm, affarijiet favorina għana l-ikbar ekonomija eh, tas-suq fid-dinja għana eh, suq uniku għana iż-żona ewra u dawn kienu affarijiet ferm importanti, eh, assi ferm importanti f'din il-kriżi. L-Ewropa illum qed tiffaċċja għażla importanti ħafna, għażla definittiva għal futur ta' ġenerazzjonijiet tagħna. Nittamaw li nittamaw għal żminijiet passati tajbin li jerġgħu jiġu lura miex għażla. Irridu eh, innaslu għal bidla, bidla għal riforma u iktar tkabbir. Però qatt ma nistgħu niksbu dak li tlifna fil-kriżi. Din l-għażla mbagħad ser tirrifletti europa ta' t-tini klassi. Jiena nemmen li aħna nistgħu u għandna nkunu aktar ambizjużi aħna nistgħu nispiraw li jkollna strateġija ekonomika li tpoġġi l-Ewropa f'pożizzjoni li tikrea miljuni ta' xogħlijiet ġodda, però dan ma jistax issir b'miżuri mhux tajbin u bi kriżi bidla inkrementali. Aħna rridu nieħdu azzjoni maġla. U Jekk nibqgħu għaddejjin kif konna għaddejjin qabel mhux se nipproteġu l-ħajja tagħna l-mod ta' tagħna Ewropew u dawk il-modelli soċjali tagħna. Anzi, dawn il-modelli soċjali tagħna ser jitqiegħdu friski jekk aħna ma ma nagħmlux bidla għanna bżon ta' sfort globali, għanna bżon l-istati membri, għanna bżon eh, l-istituzzjonijiet, għanna bżon l-stakeholders u l-soċjetà in ġenerali, għanna bżon ta' involviment attiv tal-Parlament Ewropew biex bekk nkunu nistaw infasslu din l-istrateġija u nadduha l ċittadini il-ġimma d-dieħla il-Kummissjoni ser tagħmel l-elementi ewlenin tal-istrateġija li ser jiġu proposti l-istituzzjonijiet Ewropej. Ser ikolla tliet prioritajiet. Tkabbir tajjeb, tkabbir sostenibli u tkabbir inklusiv. Għana nibbażaw fuq għarfin u innovazzjoni biex bekk ikon iktar idejat, iktar uh, kwalifiċi iktar teknoloġija iktar tajba. Għanna bżonn ukoll iktar xogħlijiet. Irridu nkunu saħitna, nkunu ikonna soċjeta eh, tajba biex bekk in-nies ikollhom iktar xogħlijiet, iktar ħiliet u niġġieldu il-povertà u l-faqar. Il-problema tal-faqar miex problema nazzjonali iżda hija problema li għalija għandna bżonn rispors komuni Ewropew Finalment l-ekonomija soċjali eh, tas-suq tagħna għandha tkun waħda tajba, bażata fuq eh, tkabbir sostenibli, nimmiraw fuq il-bidla fil-bidla fil-klima, fuq ir-riżorsi u b'dan kollu irridu nsaħħu is-suq intern, inamlu kondizzjonijiet aħjar għall SMEs mod partikolari u jkollna ekonomija Ewropea li tkun tista e, is-sostni li l f'dan is-suq tax-xogħol. Aħna rridu nirrikonoxxu dawn l-anijiet. Fejn irridu namlu bidla bidla radikali fil-preskrizzjoni ta' xanda bżon l-Ewropa tagħna u rridu naraw ukoll kif ser isir dan kollu. Xanda bżonn biex nirnexxu? L-ewwel għandna bżonn strateġija li tinftiem komprensiva ma nistawx namlu l-affarijiet il-faċli u mbagħad inħallu l-affarijiet diffiċli l-sfidi ta' vera għal ħaddieħor. Meta naħseb fil-suq wieħed, il-kwalità ta' sistemi ta' tassazzjoni, il-mod ta' kif aħna u l-flus tagħna fi żminijiet ta' pressjoni u ta' fuq il-finanzi pubbliċi. Is-strateġija tagħna wkoll għandha tiġbor fiha l-partijiet kollha tas-soċjetà tagħna. Aħna mhux ser inkunu ta' suċċess fil-futur jekk dan ikun askapitu ta' konflitti soċjali. Allura rridu approċċ tajjeb biex ikonna iktar xalijiet u biex nġildu l-povertà. Aħna rridu settur finanzjarju b'saħħtu tajjeb li jiffinanzja l-innovazzjoni u tkabbir tal-negozji. Din hija xi ħaġa li taċċetta li kunem supervizjoni tajba fuq livell Ewropew. Ukoll aħna ma rridux nikkonfondu viżjoni Ewropea l-ekonomija unqodu naraw min jagħmel xiex, dan m'għandux ikun hekk, dan mandux ikun m'għandix tkun kwistjoni ta' debattu ta' kompetenzi. Aħna rridu naraw il-valur miżjud ta' approċċ Ewropew. Huwa evidenti li fi żmien bħal dan fejn aħna rridu nitkellmu mal-Amerika, maċ-Ċina, mar-Russja u ma' oħrajn, il-valur miżjud ta' approċ komuni bħal pereżempju fil-G20, inizjattiva li ġiet imnedija mill-Unjoni Ewropea fil-fatt waqt il-Presidenza Franċiża mill-President ta' Franza u minni nifsi meta aħna proponejna l-President tal-Istati Uniti dawn is-summit. Huwa neċessarju li nirrikonoxxu li aħna nistgħu nirnexxu iktar jekk naħdmu flimkien. Ma jagħmilx sens li nirrifjutaw l-interdependenza Ewropea. Għal aħna rridu nieħdu azzjoni l-kol flimkien. Però hemm bżonn ta' azzjoni fuq livell nazzjonali wkoll hemm responsabilitajiet nazzjonali u dan huwa dak li nistennew b'mod partikolari mill-gvernijiet, però aħna nistennew ukoll li l-gvernijiet jikkommettu ruhom b'mod sinċir lejn l-approċċ Ewropew. U dan huwa neċessarju ħafna mhux biex noqogħdu immorru lura li Brussel, iżda biex ngħinu il riformi indispensabbli fis-soċjetajiet tagħna biex ikun hemm iktar prosperità għal-ċittadini tagħna. Aħna nistgħu nirnexxu jekk nistgħu jekk aħna lesti li naħdmu flimkien u mhux kontra xuxin, Għaldaqstant għandna bżonn ownership kredibbli fuq kull livell. Għandna bżonn ukoll koordinazzjoni b'saħħitha u ta' vera fil-qofol ekonomik, fil-qasam ekonomiku. Fil Fil-Kunsill Ewropew jiena rajt li kien hemm kuxjenza dwar din il-problema. Nista' inqabbel id-diskussjonijiet din id-darba ma dawk ta' ħames snin ilu meta konna qegħdin meta konna qed niddiskutu l-istrateġija tal-Lisbona u nista' ngħidilkom mod ċar li rajt kapijiet ta' gvernu stat li kienu iktar konxi tal bżonn li jridu jaħdmu fl-imkien u koll dwar il- il-constraints eksterni li hemm fir-rigward tal-Unjoni Ewropea. Aħna rridu koordinazzjoni iktar mill-rib u sistema iktar effettiva tal-governanza Ewropea. Għanna bżonn ukoll flagship measures fuq livell Ewropew u nirnexxina niksbu pjanijiet konkreti. Se nippreżentaw xi ftit minnhom bħal pereżempju proġetti ta' innovazzjoni, Eh, programs ġdid ta' ħiliet, aġenda digitali, teknoloġiji favur l-ambjent u pjan speċifiku kontra l-povertà. Proġetti li għandhom valur u impatt fihom infushom. Proġetti li juru li l-Ewropa hija parti minn din is-soluzzjoni u li juru li l-Unjoni Ewropea mhijiex biss kliem iżda hija wkoll azzjoni. Nixtieq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 President, President tal-Konsil, tal-Komissjoni, Senjuri, il-Konsil Ewropew tal-11 ta' frar, di meċi mill-President Van Rompuy jena nil hawnhekk waqt l-ewwel żjara tiegħu fis-sessjoni plenarja tal-Parlament. Sur Van Rompuy, il-Parlament jistenna ħafna minn għandek. Aħna nilqaw l-spiritu pożittiv tiegħek u natura pragmatika tal-kumenti tiegħek. Jiena napprezza ħafna x-xogħol li qed tagħmel fil-Kunsill Ewropew. Però aħna qed nistennew min-naħa tiegħek u mill-Kunsill tal-Ministri li inti tkun konxju li in-natura tal-istituzzjonijiet Ewropej issa imbidlet sa mit-Trattat tal-Lisbona. Hawnhekk għandna livelli ugwali eh, ta' poter fil-Parlament Ewropew u nixtieq nieħdok lura sostanza ta' dibattitu fil-11 ta' frar fil-rigward tal-istrateġija tal-2020 u nixtieq ukoll nitkellem dwar il-politika ekonomika u tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Aħna għanna spekulazzjonijiet minħabba il-problema ġewwa l-Greċja eh, fil-rigward tal-Ewro il-kwistjoni kollha hija din li il-munita unika qed tdajjef. Mhux biss minħabba il- Ija minħabba il-kriżi ġewwa l-Greċja jew inkella minħabba n-nies li mhux qed japprezzaw il-poter ta' l-Ewropa u fir eh, tal-Ewro. Aħna ser noqogħdu nistennew ser jiġri, tista' tgħidilna x'ser jiġri biex intejbu is-sitwazzjoni eh, tal-pajjiżi li huma fl-iktar friskju fiż-żona euro minħabba l-euro. Jiena għandi dubji, dubji dwar il-fatt li aħna l-Ewropej jekk se nkunu ugwali fir rigward ta' din is-sitwazzjoni, is-sitwazzjoni x'inhi s-sitwazzjoni? Din ġiet murija minħabba situazzjoni ġewwa l-Greċja u minħabba fekk aħna rridu nuru l-munita tagħna tur il-poter tagħha u l-poter tagħna warajha. Aħna tkellimna dwar governanza monetarja, però aħna nistgħu nsimplifikaw iktar l-affarijiet u iktar nagħmluhom iktar effikaċi kieku aħna nistgħu nagħmlu koordinazzjoni baġitarja għal pajjiżi tal-żona euro. Is-Sur Baladur tkellem li hemm bżonn sektors of sovranità fl-Unjoni Ewropea. Huwa qal li l-pajjiżi taż-żona euro U l-politika tal-budget għandha tiġi approvata mill-Eurogroup qabel ma jmorru għand il-Parlamenti Nazzjonali. Din hija idea li jiena nixtieq li nanalizzawa. Nitlobkom bħala Parlament Ewropew li tanalizzawa bis-serjetà. Dan ikun ifisser li l-pajjiżi taż-żona euro u mbagħad ser ikunu qegħdin jagħtu infushom iktar lokal manuvra fir tal-politika tal-budget, etc. Dan ser jgħinna biex nidħlu iktar eh, f'dinja organizzata ekonomikament fuq livell eh, internazzjonali fejn iż-żona euro tkun tista' titkellem vuċi waħda. Kif qal is-Sur Barroso? Fl-IMF il-voting rights huma kalkulati skont il-weighting ekonomiku ta' kull pajjiż. Dan ifisser li l-Istati Uniti għandu 16.7 fil-mija, il-Ġappun għandu 6 fil-mija u Però jekk dawn il-pajjiżi kollha kienu maqudin fl-IMF kien ikollhom 23% tal-voti u l-Unjoni Ewropea ikollha 32% tal-voti, ġifiri kważi id-doppju tal-Istati Uniti. Allura, President, Sinjuri, ir-relazzjoni ta' kifini kifini palissa fid-dinja fil-rigward tal-poteri, aħna irrid noqogħdu attenti ħafna din hija xi ħaġa li l parlament li l-Pepe ma jrid ikompli jittollera. Irridu naraw x'inhu ma sitwazzjonijiet niftħu għajnejna lejn dawn il-konsekwenzi. Irridu nirrikonoxxu x'ser ikollhom jagħmlu minħabba neċessità. U mhux biss inżommu ma din is-sovranità falsa ekonomika li kull pajjiż qed jaħseb li għandu. Sur President, il- Issa naddu għal Sur Stephen Hughes fl-isem l-SND. Grazzi, sam il-bidu tal-krizi ekonomika iktar minn 7 miljon persuna eh, huma uh, qiegħda fl-Ewropa. Sal-aħħar ta' din is-sena probabbilment ser ikun hemm iktar minn 25 miljun persuna bla xogħol l-ekonomija tagħna il-finanzi pubbliċi li aħna provajna nirranġaw uh, sam il-bidu ta' disajnijiet Um, ġew ravinati f'madwar sentejn. U dak kollu li rnexxinna nevitaw sissa eh, spiċċa f'aliment sieħ tas-sistema. Hemm ħafna nies li tilfu eh, fiduċja fl-idea ta' irkupru ekonomiku bikri minħabba dawn dawn il-problemi, dawn l-inugwaljanzi kollha u ħafna mill-istati membri huma eh, f'distrament għandhom bżonn ta' ħafna għajnuna. Il-kriżi imminat ħafna l-kompetitività globali tal-Ewropa u id-dajfet l-influenza politika tagħha. L-Ewropa issa trid ittejjeb il-futur tagħha biex bekk tissalvagwardja il-modell ta' ekonomiku u ta' żvilupp soċjali tagħha. Insaqsejt fil kunsil ta' Rebbija fejn aħna rridu nkunu fl-2020 di domanda importanti ħafna, pero aħna nistgħu nitkellmu dwar il-futur imbijat qabel ma nofru risposta għal dawk il-miljuni ta' Ewropej li qegħdin isofru minħabba l-kriżi ekonomika bħalissa u x'ser jiġri f'ħajti għada. Ser ikolli xogħol jiena, ser ikolli prospetti li nsib xogħol ġdid, x'inhuma r-risposti li nistgħu nagħtu lil dawn in-nies? Jiena ma nistax immur lura f'pajjiżi għada u ngħid lin nies tiegħi li m'għandhomx għalfejn joqogħdu jinkwetaw għaliex għandna pjanta l 2020 u mhux qed nirrispondilhom id-domandi immedjati tagħhom, il-biżat immedjati tagħhom jekk huma u ser ikollhom xogħol fil-futur jew le u xogħlijiet li jkunu diċenti b'pagi tajbin. Bħalissa l-aġenda eh, medja li għandna hija għal Kunsill Ewropew ta' Deċembru u l-konsiderazzjoni tal-finanzi pubbliċi L-Istati membri sal-2011 huma mistennija li n-niz eh, għamlu li limitu ta' 3% f'madwar sentejn u jinżel ukoll il-qatt. Hemm ta' kif noħorġu minn din il-kriżi npoġġu n-nies fil-qalba tal-aġenda tagħna b'mod partikolari li dawk li ġew l-iktar mill-quta mill-kriżi. Il-President Van Rompuy u l-President Barroso nitlobkom biex tirkonsidraw mill-ġdid il- l-effetti tal-exit strategy. Irridu nsibu mod deċenti ta' kif noħorġu minn din il-kriżi b'mod uman ibbażat fuq il-miżuri il-valuri fundamentali tagħna. Dan mhux se jkun il-każ tal-politika makroekonomika, jiġifieri naqsu l-investiment pubbliku taħriġ u edukazzjoni. Din il-konsiderazzjoni ma tistax issir permezz ta' żieda fit-taxxi il-potenzjal tal-Ewropa ser jisofri ħafna iktar milli ġa sofra u l-irkupru se jkun bil-mod ħafna. U ħafna iktar nies ser iddu ikunu bla xogħol. L-Ewropa jixirqilha li jkollha politika iktar bilanċjata u iktar responsabbli u din, dan l-approċċ għandu jkun ikollu strateġija ta' dħul u jagħmel parti wkoll mill-istrateġija tal-2020 u ikollu roadmap sal-2015 Irrid ikun hemm proposti strutturali fil-qasam ekonomiku, ambjentali u soċjali u jkun hemm għall-inqas 5 miljun xogħol ġdid sal-2015, mod partikolari fl-ekonomija favur l-ambjent. Irridu nuru l-intenzjoni tagħna fis-summit ta' Marzu bħala l-intenzjoni l-ġdida tal-istrateġija l-ġdida. Fir-rigward tal-koordinazzjoni, irridu immorru lil mill-patt tal-istabilità u nassiguraw li konsiderazzjoni fiskali u l jittiġi eh, kombinata mal-preservazzjoni tal-infiq pubbliku fil-politiċi ewlenin. Din hija importanti ħafna b'mod partikolari għal governanza ekonomika tal-Eurozone. Is-summit ta' Marzu ta' Ġunju għandu jagħti mandat kooperazzjoni sħiħa mal-Kummissjoni biex nipropon tiġi sottomessa pjan ġdid u ambizzjuż. Sa' Diċembru sal-Kunsil ta' Deċembru tal-2010. Aħna rridu nisfidaw il-mod antik ta' kif konna naħdmu biex bekk insolvu l-kriżi ekonomika u din tkun passat darba l-dejjem din tkun relevanti anka għal-ċittadini u mhux biss għaswi u din biss tista' tkun realtà jekk l-istrateġija tal-2020 tagħna tkun dwar in-nies, dwar ix-xogħlijiet, ġifieri tkun iktar soċjali, immirata lejn in-nies. Irridu u kol impoġġu l-nies u l-nies liktar vulnerabli fil-qalba tal-proġett Ewropew. Grazzi. Grazzi. Fissem l-alde Gej Grazzi, Sur President, l-ewwel net nixtieq nitkellem dwar dik il-problema li jena għalija hija aktar urġenti, għax nistgħu nitkellmu dwar l-2020 iżda għandna problema aktar urġenti llum li żona euro, jiġifieri il-Greċja, rridu nsibula soluzzjoni. Jiena naħseb l għanet Sur President, li rridu nieħdu inizjattiva bħala Parlament f'dan il-qasam huwa importanti niddeterminaw x'ġara eżatt fil-Greċja. Illum qed ikun informazzjoni kontradittorja. Greċja tajt li tatna l-informazzjoni kollha kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll l-istituzzjonijiet tagħha iżda fl-istess ħin il-Kummissjoni Ewropea u l-Eurostat qed jgħidu le ma rċevejniex l-informazzjoni kollha meħtieġa. Fl-istess ħin il-Banek ta' Investiment Morgan Stanley, Deutsche Bank fost oħrajn qegħdin jgħidu dak, dak li għamlu u jimminimizzaw l-affarijiet f'dan il-kas tal-Greċja u għalhekk nemmen l-Parlament Ewropew rrit jorganizza malajr kemm jista' jkun mal-Kummissjoni smiħ biex nkun nistgħu nisimgħu dal-partijiet kollha interessati fuq din il-kwistjoni u nisimgħu x'ġara eżatt fil-każ tal-Greċja. Nistgħu nitkellmu dwar rimedji, dwar soluzzjonijiet, riformi fl-Unjoni Ewropea iżda l-ewwel net rridu nkunu nafu x'ġara fil-fatti fl-2008, fl-2009 qabel dan iż-żmien fil-kas tal-Greċja u jiena nħoss li hija importanti ħafna li nisimgħu mill-partijiet interessanti interessati differenti. Sur President, jiena nħoss ukoll li rridu naffrontaw il-problema tad-dejn tal-Greċja. Jiena nħoss li hemm soluzzjoni waħda tajba u waħda biss rajt l-artiklu tas Sur Soros tal-Bank Finanzjarju anki minn Sur Fischer fil-stampa Ġermaniża huwa qed jgħid dak li qed jgħidu ħafna nies l-aqwa soluzzjoni għad-dejn eh, tal-Greċja hija soluzzjoni Ewropea, Eurobonds, eh, Fond Monetarju Ewropew, minnajr ebda pis għal minħalla xit-taxxa, eh, taxxa zdaw soluzzjoni għal għalġejjeni. Jiena nħoss li dal-Parlament irid jistaqsi l-Kunsill u l-Kummissjoni biex jirreflettu propju fuq dik il-possibilità u jmorru l lin mill-interessi nazzjonali tal-istati membri korrenti tal-Unjoni Ewropea biex bekk ikun jistgħu jeżaminaw din il-possibilità. Barra minn hekk sur President jiena nħoss u naħseb li l-iktar part importanti ta' din id-dibattitu hija x'ser nagħmlu dwar l-2020 Greċja eżempju tajjeb ħafna dwar dak li ġara ħażin bi-strateġija tal-Lisbona. Din l-istrateġija kienet dajfa wisq u kien hemm distakk bejn l-ekonomija tal-Ġermanja u l-ekonomija tal-Greċja li komplet tikber kienet propju ikbar minn wara l-istrateġija tal-Lisbona. U għalhekk mill-Kummissjoni u l-Kunsill l-ewwel deċiżjoni li rridu jieħdu hija li jarfu li dan metodu ma kienx wieħed tajjeb, kien wieħed dajjef wisq u li għandna bżonn strument aktar b'saħħtu fih l-Unjoni Ewropea. U dan l-istrument aktar b'saħħtu huwa propju il-gvernanza ekonomika, t tmexxija ekonomika fiħdan l-Unjoni Ewropea. Dak li neħtieġu nittama dan, Sur Barroso, li fit tlieta ta' Marzu sa fejn fin toħroġ dokument fuq dan u jkun nittama strateġija importanti biex naraw ġiġi eh, konkluż jew le fis-summit informali. Ija metodu ta' koordinazzjoni intergovernattiv, jipruvaw itejbu l-affarijiet, jipruvaw jazlu l-affarijiet, iżda fl-axħar mill-axħar tibqa metodu miftuħ ta' koordinazzjoni bejn il-gvernijiet aħna qed nistaqsuk biex tieħu tmexxija fuq din il-politika ekonomika u tmexxija ekonomika u toħroġ proposta b'saħħitha ċara u tonda biex ikonna tmexxija ekonomika fiħdan l-Unjoni Ewropea għaliex ma jagħmel sens li jkollna Unjoni Monetarja min-naħa u mbagħad ma jkollniex Unjoni Politika, Soċjali u Ekonomika mill-oħra. Il-pożizzjoni tal-Greċja hija propju evidenza li dan mhux il-każ u għalhekk wasal iż-żmien sa fejn fl-opinjoni tiegħi li nistennew xi ħaġa b'saħħitha min-naħa tal-Kummissjoni u naf li dan tista' tagħmlu fit-tlieta ta' Marzu li issa l-Kummissjoni ħad proponi proposta li hija aktar ambizjuża. Din hija l-opinjoni tiegħi li għandha toħroġ mis-summit informali. Grazzi. Mr. President, would you like to ask where the blue? Tistaqsi Eh, kwistjoni mill-domanda bil-blue card. Għanna karta blu wahda, jekk joġbok. Sur Verhofstadt, inti qed tajt li pajizi li ma jinsabux fi-zona euro rridu isalvaw pajizi li jinsaba fil-żona euro, dan li qed prova tajt? Sur Verhofstadt. Il-mikrofonu jek joġbuk? Um, no, sorry. Skużawni, jajt Sur Verhofstadt, forsi naħseb ikonna bżon nsalvaw ir-Renju Unit għax rajt li d-deficit tal-Renju Unit huwa akbar minn dak tal-Greċja. It is uh, if I'm down uh, mistaking 12.9 Sa fejna fien 12.9% tal-GDP. Uh, uh, u għalhekk inħoss li dak l aktar importanti bħalissa huwa li jkollna strateġija kredibbli fiż-żona euro. Jiena ċert li forsi mhux għadda żda pitada jasal żmien meta r-Renju Unit eh, jidħol fiż-żona euro. Kun ċert minn dan. Grazzi, Signora Harms, Rebecca Harms, mill-Għale u l-Ħodor. Äh, Grazie ħafna. President, jiena nittama li dawn il-vavi mir-Renju Unit ikunu jistgħu jisimgħuna. Jiena nixtieq nibda d-diskors tiegħi bl-2020 iżda ħan nitkellem issa dwar il-Greċja, partikolarment fir-rigward l-interventi li ġejjin minnaħa tal-lemin tal-Kamra. Irridu niddiskutu l-sitwazzjoni tal-Greċja u nitkellmu dwar x'inhu l-prospettivi tal-Greċja. Din attitudni kontra l-Greċja u adozzjoni ta' xettiċiżmu minn lejn l-Unjoni Ewropea. Fl-opinjoni tiegħi dak li qed jiġi ċarat issa fil-Greċja, fid-dawl tal-kriżi, hija li qegħdin nistoqsu għal aktar meta qabel ma' żminijiet tajbin fejn konna sejrin tajjeb. Dan ilu jseħħa l-bosta snin u jiena lek nixtieq issa nitkellem dwar xi ħaġa li semma s-sur Verhofstadt. Jekk irridu nevitaw eh, sentimenti kontra l-Unjoni Ewropea għalhekk irridu naraw li narfu li hemm kapaċità fi Brussell naraw minn fejni li naraw din il-problema li l-għaddeja l-ħafna snin u naraw propju fejn hija l-qofol tal-problema. Inti sur Barros għandek il-responsabilità hawnhekk ti tissib dan kollu tagħti ħarsa lej dak li ġara għaliex qegħdin nitkellmu dwar il-ponta tal-iceberg għaw biss din biss hija l-quċċata tal-problema. It-tieni punt hija li rridu nibdlu ħafna affarijiet fil-Greċja wkoll. Nemmen li jekk ikonna spirtu kostruttiv fid-dibattitu tagħna dan għandu jgħin. Jekk hija meħtieġa li jkollna għajnuna għal Greċja, jekk is-solidarjetà Ewropea rridu nurwa, jiena ma nixtieqx li dan eh, ma taħt l-ebda ċirkostanza Iżda xi ħaġa tinbidel fil-Greċja wkoll. Araw loqsma differenti, 25% tal-ċittadini qiegħda kienu ġejjin mis-settur pubbliku fil-Greċja u għalhekk għandhom ikun hemm riformi. Iżda fl-istess ħin ma nistgħux nibdlu l-affarijiet kif ġipu laħaq fin-nefqa. Irridu naraw ukoll il-qliħ u s-sur Papandriju tkellem dwar idea partikolari fuq il istqarrijiet ta' taxxa ta' nies li jaqalawa tajjeb fil-Greċja. Din m'għandix tkun idea ħażina, iżda nistgħu nittrattawha punti di vista differenti, f'perspettiva differenti. Irridu naraw li naraw ukoll il-banda tal-kwistjoni tal-liħ biex naraw li kulħadd ikun qed iħallas it-taxxa u jekk dan ikun il-każ dan għandu jgħin is-sitwazzjoni tal-Greċja. Sven Giegold, il-kollega tiegħi probabbilment ħajajt kemm kemm kemm xejn aktar fuq il-Eurobonds. Iżda issa nixtieq nitkellem dwar is-strateġija tal-2020. Sur Barroso inti ma tkellimx dwar il-falliment tal-istrateġija tal-Lisbona. Ma tkellimx xejn dwar dan. U jekk irridu nevalwaw l-istrateġija ta' Lisbona, dan rifletta ħażin ħafna fuq il-prospetti ta' suċċess għall-istrateġija l-ġdida. Fija nifisa mhijiex ħażina bħala strateġija integrata. il-kellim eh, inqatalu l-mikrofonu. Jekk ġobkom kollegi zommu fil-ħin ta'kom, jgħid il-President għaliex inkella tkun diffiċli ħafna li mmexxu l-laqa jekk ma nżommux mal-ħin. Sur Kirkhop, President, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lil Verhofstadt tal-li fakkarna tal-falliment tal- eh, li fir ranjoniet minħabba il-xalluk. Dan niftakruħ anke fl-elezzjonijiet li ġejjin. Iżda anke qabel il-kriżi eh, tissa xorta waħda meta mqabbel mal-kompetituri tagħna it-kabbir kien baxx il qat kien għoli u konna sejrin ħażin. Aħna nidejna l-istrateġija tal-Lisbona iżda minna rebda konvinzjoni u impenn u mhux mistaġeb li ma kienix ta' suċċess. Issa nittama li l-istrateġija tal-2020 ma tkunx fl-istess ma timxiex l-istess triq Aħna konna fost l-ewwel li nappoġġawha, rridu narfu li l-gvernijiet ma jħolqux impjiegi produttivi u livelli ta' xin tajba. L-imprenditori biss jistgħu jagħmluh dan għalhekk irridu nappoġġawhom billi naqsu l-piżijiet li qed jaffaċċaw. Ma nistgħux nistennew li jkollna ekonomiji dinamiċi jekk inkomplu nagħmlu talbita akbar għal dawk li qed jiġġeneraw ix-xogħol u kabru u jgħinu għat kabbir billi nkomplu żidulhom it-taxxi. Irridu nistimulaw ir-riċerka u l-iżvilupp, komunikazzjoni aħjar, teknoloġija u taħriġ. Kif qal is-Sur President. Is-suq intern irrid jiġi msaħħaħ u estis f'ċertu qosma Is-sogru huwa għoli għal tliet sekli sħaħ il-setat ekonomiċi kienu dawk l-aktar liberali u demokratiċi u li waslu għal valuri li qegħdin ngawdu minnhom. Iżda issa tħanna fera ġdida fejn is setat jistgħu eh, setgħu imbidlu f'postijiet fejn m'hemmx demokrazija, fejn ir reġimi u forsi m'għandhomx il-kapitalizmu li aħna gawdejna minnu fil-ponent u għalhekk aħna nħeġġu li nimxu fi triq tajba zda nafu xinu ma sogru. Nafu li huwa tajjeb ta' ċittadini tagħna li l-istrateġija tal-2020 tmur tajjeb biex ikonna xogħol u tkabbir. U hija f'interess iċ-ċittadini li l-programm tal-2020 jimxi lej ġejjin aħjar ċittadini tagħna. Federazzja Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej. Bardzo proszę. Surbiski, fisem il-GUE NGL. President, inti taraf ma ta' soħ ħbib tiegħek meta l-affarijiet ikunu diffiċli. Hemm 27 stat membru li huma katina flimkien biex jgħinu u jsalvaw il-banek u l-industriji. Sissa nafu li d-dejn kompla jikber għal kull pajjiż u kien hemm rati ta' tfaddil drastiċi għal ċittadini. Bofemizmu dan qed jissejjaħ bħala privatizzazzjoni. Fejn hemm pakketti ta', salv ta salvataġġ mill-istat għal banek dawn qed jintużaw issa kontra l-budgets ta' l-istat. Il-banek kellhom jiġu salvati biljuni ta' euro rajna l-qada fil-Greċja dan ir-rigward ukoll. Il-flejjes ta' minħala 16 qegħdin jintużaw spekulazzjoni u allura il- dak li jaqla salarju normali li mandu lebda kont sigrit mandux fej jimraħ. Mish eh, xaġa sabiħa li noqgħod nagħti l-eżempju ħżina ta' dak li jtiseħ fil-Ġermanja. Iżda fil-Ġermanja hemm partit li qed jitkellem dwar kumpens tat taxxa iżda fl-istess ħin qed iżejjaħ lill-gvern tal-Greċja biex jiġbor aktar taxxi. Min ħajġborhom daw? Min fejn ħajġbruhom dawn it-taxxi? Jiena nħoss li m'għandniex nkomplu nżidu l-pis minn dawk fuq dawk in-nies li laqas qegħdin ilaħqu sal-aħħar tax-xahar bil-pagi tagħhom. Il-Ġermanja hija l-akbar esportatur fid-dinja. U rajna l-konsegwenzi ta' social dumping teatru tal-Greċja antika l-kriżi kienet tfisser possibilità li nagħmlu punt ta' bidla. Għaldaqstant rridu eh, salarju legali minimu b'xogħol indaqs fl-istess post biex ikun hemm salarju indaqs madwar l-Unjoni Ewropea. Rridu armonizzazzjoni komunitarja tat-taxxi u fuq kollox neħtieġu regolamentazzjoni tajba u kontroll ta' swieq finanzjarji. Għanna bżonn ukoll politika ekonomika u finanzjarja imsaħħa bis-solidarjetà. Din tilħaq il-miri soċjali u ekoloġiċi vinkolanti. Grazzi. Is-sur Nigel Farage fisem l ifd meta kellna president konna din naraw figura b'saħħitha il-persuna li ħatkun il-mexxej fisem 500 miljun persuna li ħaj rappresentana fuq stadju dinji li l-impik tiegħu huwa tant importanti ma inti mħallas iktar mill-President Obama. Jiena jiddispjaċini li issa kull ma kellna r-riżultat huwa li kellna lilek. Iżda wara l prestazzjoni li inti tajtna ma rridx inkun pastas iżda fil-verità għandek il-karizma eh, ta' xi ħadd mhux b'saħħtu u mhix qed turina prestazzjoni tajba. Kull maħan ħanistaqsuk huwa min inti qatt ma smajt bik, ħadd fl-Ewropa ma sema bik. Jien nistaqsik, Sur President, min votalek U x'mekkaniżmu ntuża? Naf li demokrazija mhix popolari foskom, kollegi. Iżda il-poplu tal-Ewropa jixtieq inaħik. Jiena nħoss li inti kompetenti zden perikolus u inti tkun l-assassin siket tal-istati u tan nazzjonijiet Ewropej. Inti laqqas se rikonoxxi l-kunċett tal-nazzjonijiet u tal-istati, forsi minħabba li ġej mill-Belġu li laqqas huwa pajjiż veru propju. Minn mindu eh, ħtart rajna l greċja li saret protettorat biss u għalhekk inti ma kellek lebda leġittimità f'dan l-impik u jiena nista' nitkellem fiduċa tal-maġġoranza tar renju Unit li ngħidu inti ma nafukx, ma rridux u aktar ma jkun malajr li naħuk minn nofs tant laħjar. Well, as you said, Mr. President, you wouldn't like to be rude, and I... Jidispjaċini ma ma nixtiqx li nkunu bsata su aħjar nimxu l-qoddim bl-istqarrijiet li jmiss, jgħid il-President Buzek. Blue card, jekk jogħġbok. Monsieur Farage, est-ce que vous êtes d'accord d'appliquer l'article 9 Sur Farage, inti taqbel bl-artiklu 9 ta' trattat tista' titlaq l-Ewropa billi tuża dan l-artiklu mbagħad tkun sodisfatt. Okay, thank you. Grazzi ħafna. Skużawni? Point of order, man tissur Schulz. Mikrofonu jak jogħġbok? bin sehr enttäuscht von Ihnen, Herr Präsident Buzek. Disappuntat ħafna, Sur Buzek. Mhux aċċettabbli li f'dan il-Parlament President ta' grupp mhux biex jikritika l-President tal-Kunsill iżda jgħidlu li huwa inkapaċi. Jiena nistenna minn għandek, Sur President li issejjaħ l din il-persuna biex timxi mal-ordni. Mux tajjeb li kun jista xekkel il-drittijiet ta' din il-kamra u dinjità ta' din il-kamra. Mux kwistjoni li nqoddu ngħidulhom biex joħorġu mill-Unjoni Ewropea, iżda ħjar tirreżenja mill-kariga tiegħek fil-Parlament Ewropew. Għax kull ma tjara huwa negativ fl-istituzzjoni tagħna. Sur President, palmet lil President Farage qabel xarej ilu u għal darbohra ħantenniħ dan dawn l-indirizzi bħal dan dawn id-diskorsi li huma til Ehm, tal-karatteristiċi huma mumiċa missibli fil-Parlament Ewropew u għet nġbidlu l-attenzjoni l sur Farage. Sur Schulz, jien nixtieq najt li dinija il l-ħidma tiegħi u ek ħanetratom l-affarijiet. Is it personal statement? At the end of the debate. At the end of the debate. Bardzo proszę. Naddilek il-kelma sur Faraġ. Inti forsi ma jaġbokx klimi, iżda ikkonsidra l-imġiba tijak. Inti wara il-referendum irlandis, wara l-votaw le, għalu l-grupp tana peress li appoġġa le, ftaħna l-bibin tal-fasċizmu, għet li aħna ġibna ruħna bħala grupp fil-parlament bħala Hitler u nazisti fil-Reichstag. Inti għat li aħna mentalment eh, dajfa. Jekk joġbok mhux stqarrijiet personali, President Farage, jgħid il-President Buzek. Mhix stqarrija personali, jekk joġbok. Jiddispjaċini ma kien istqarrija personali jgħid il-President. Irridu nkomplu nżommu l-ordni f'dan il-Parlament. Jekk joġobkom. Uh, the next Mr. Frank Van Necke. Sur Frank Vaneke, jek joġbu. Grazzi, President. Permettu li najt li aħna għedin namlu dibattitu f'Brussell f'plenarja f'din il-Kamra u minna jrebda eżagġerazzjoni ta' xejn fil-kuntest ekonomiku nistaw najdu li hija l-Greċja ta' tramuntana għaliex dan il-pajjiż il-Belġu wara l-Greċja u l-Italja għanda l-tielet l-ikbar dejn pubbliku fl-Ewropa. Fil-fatt, waħda mraġunijiet raġunijiet wara dan hija l ex eh, il-kontribut tal ex Prim Ministru Verhofstadt li eh, qed joqgħod eh, raqqam il-budget. Ema qodux wers u nħamp u għaw il-dejn pubbliku qed ikompli jikberu għalhekk irridu nsibu soluzzjoni, Rridu nħarsu lejn tmexxija Ewropea u rridu naraw kif ħanħalsu għal dan id-dejn. Nafu li qed issemmi l-kriterji ta' Maastricht u l patt ta' stabilta u kriterji marbuta magħhom, iżda hawn qegħdin nitkellmu biex napplikaw dawn il-kriterji fl-aħħar mill-aħħar. Irridu tmexxija b'saħħitha iżda fl-istess ħin qegħdin ngħidu li Turkija biex tissieħeb magħna. Din hija realtà ġeografika u politika li mhux qiegħda titqies u għalhekk irridu ngħidu li ċittadini li m'għandhomx ħalsu eh, minn spallithom għal problemi ta' stati li mhumiex parti tagħna, għalhekk sta l-istati membri individwali li jittrattaw dawn il-problemi huma. Grazzi l-kellima l-oħra li daħlu fil-lista, il-Sinjura Fortman Koll. Eh, President Buzek, President Van Rompuy, President Barroso, aħna soddisfatti ħafna li qiegħed hawn fostna llum. U inti u rejt bil-pożizzjoni tiegħek li adottajt u rejt li inti għandek ambizzjonijiet u qed ħares lejn it-trattat tal-Lisbona u ta' Pariġi u dak li jiġi mħaddam fihom. Rridu rridu l ħaj, rridu nitkellmu dwar istrateġija tal-2020 li hija vitali biex l-Ewropa tkompli tkun eh, attur ewlieni fid-dinja. Nafu x'inhuma l-prijoritajiet, il- L-ekonomija tas suq soċjali u favur l-ambjent hija importanti dan ifisser li qed nitkellmu dwar l-SMEs għaliex dawn huma l ixprun tal-ħolqien tal-impjiegi ħajjejnu biex jagħtu ħajja ġdida lill-ekonomiji li qed imajnaw. Mhux qed nitkellmu dwar is-servizzi biss iżda dwar l-industrija Ewropea. Irridu nqajmu fuq saqajja l-industrija Ewropea biex tkun tista' tikkompeti fuq l-istadju dinji. Qegħdin nitkellmu dwar prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja biex għal darba oħra nkun nistgħu nikkompetu fuq skala dinija. Għal dan irrid ikollna l-SMEs, irrid ikollna teknoloġiji sostenibbli, irridu e, naraw li nħarsu l-arfin li li għanna fl-Europa. Rridu nibnu fuq sisin b'saħħithom biex ikonna patt ta' stabilta' u tkabbir b'saħħtu, rridu namlu riformi biex dan iseħ biex naraw li n-nefqa pubblika fl-istati membri ma, ma tkunx vaga. Hemm miri vagi wisq u dan juri nuqqasijiet li jeżistu fil-koordinazzjoni preżenti. allura l-mistoqsija għalik hija kif ħat iżgura li dawn l-impenni fl-aħħar mill-aħħar ikunu jistgħu jiġu eh, mizmuma qegħdin nitkellmu dwar miri tangibli dwar it-Trattat ta' Lisbona u s-sussidjarjetà. Marita Ulfskok, minuta 30. Grazzi ħafna, Sinjura Marita Ulfskok. Skont eh, il-figuri, eh, 8 miljon persuna jgħixu taħt il-level ta' jgħixu fil-faqar dan huwa taxkira l-iżvilupp. Aħna għandna Sur Farage hawnhekk illi juri nuqqas taqbil tiegħu ma' situazzjoni. L-Ewropa qiegħda fi kriżi għandna ħafna affarijiet importanti. Suppost għandu ma kellux jitħalla jagħmel dan it-tip ta' stqarrijiet. Irridu nħarsu lejn l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l sena 2020 u rridu naraw x'qed infissru qed nitkellmu dwar koeżjoni soċjali u l-iżvilupp bħala prekondizzjonijiet tal-iżvilupp u tkabbir ekonomiku, pereżempju. Hemm bżonn inħarsu l qudiem le soċjetà sostenibbli naċċertaw illi aħna nkunu qegħdin noħolqu impjiegi li huma favur l-ambjent. Irridu nżommu l-Ewropa l-fuq il-bot mill-krizi għanna bżonn ftehim favur l-ambjent sabiex noħolqu l-impjiegi anka program qafas għal riċerka u nifukaw ukoll fuq l-enerġija li tiġġedded. Il-Kummissjoni trid tagħmel sforzi kbar sabiex twaqqaf l-esklużjoni soċjali u s-saħħa l-imsieħba soċjali. Għaliex aħna ma rridux naraw teddidiet li l-movimenti ta' trade union sem xaħġa li timbidel. L-ewel li nerġaw nibdew id-dibattiti marbuta anka mal-ħaddima anka ehm, ma' direttiva marbuta u l-kondizjoniet tal-ħaddiema għaliex inkella ser tiħu li semmi li din ser twaqqa l-isfel iktar il-ħaddiema fl-oktejna. l-ħsieb tal-sena 2020 għandu jkun li jagħti ħelsien lill-ċittadin Ewropew li jagħti anka benefiċċji kif ukoll li salvagwardja l-futur tal-tfal tagħna. M'hemm l-ebda dubju li l-istrateġija tal-Lisbona falliet meta provat tinkludi kollox b'aġenda daqstant wiesa intilef intilfu l-miri għal istrateġija 2020 sabiex din tkun effettiva, din titbidel xi ħaġa kompletament differenti. X-xogħol għandu jkun immirat għal dawk il-ftit oqsma fej il-fundamenti, il-pedamenti ta' sostenibilità jinsabu. Jiena naħseb il- il-Parlament għandu jingħata il-ċans li juri l-opinjoni tiegħu fuq din l-istrateġija. Ġifiri naħseb il tajjeb illi l konsil u l-Kummissjoni jinkludu l-Parlament fid diskussjoni li qed isiru. Il-trasparenza wkoll hija importanti għal ċittadini tal-Ewropa dawn huma għodot importanti fostam anka Eh, għodot li jgħinu fi kriżijiet palma qed naraw. Menx biss il-kriżi tal-Greċja hemm stati membri oħra illi irnexxilhom ehm, anka eh, ibabsu l-istatistika finanzjarja tagħhom sabiex ma jdirx li huma wkoll qegħdin fi kriżi. Dan qed iwassal għall-umiljazzjoni. Dak li huwa veru għal ċittadin huwa veru għal gvern il-ħelsin u responsabilta. Issa huwa l-moment li din ir-responsabilta tittieħed bis-serjetà għaliex il-problemi li għandna qudiemna huma verament serji. Is-sur Lambert għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi. Jina naqbel ma l-ideja li għanna naqsu n-numru ta' miri tal-istrateġija 2020 u li konna numru limitat sabiex nkunu iktar ambizjużi anka eh, sabiex innaqsu l-impronti ekoloġiċi. U li mux biss eh, ninżlu biss 20% għaliex eh, anka għanna nilħu 30% Anka li naqsa livell tal-faqar fl-Ewropa sa s-sena 2020 b'50% da m'għandux ikun il-massimu tagħna l-mirja u wkoll fuq l-edukazzjoni u taħriċ taħriġ miri marbuta mal-ħolqien tal-impjieg dan kollha jridu jkunu miri li nistgħu nevalwaw u li jkunu vinkolanti sabiex aħna verament naslu riżultati. Aħna nixtiequ li niksbu dawn ir-riżultati mingħajr żewġ ingredienti perikolużi fosthom il- il-monitorat stret tal-suq kif ukoll jekk ninaqat ma dak li qal is-surdal. L-istati membri jridu jċedu ftit mis-sovranità tagħhom, speċjalment fil-qassam fiskali, ma nafx il-pozizjoni tal-EPP ser tkun dwar dan mingħajr finanzjar tajjeb u anka sistema ta' taxxa tajba. E, naslu sabiex ħana nkun stan solvu anka problemi f'postom tal-enerġija. Sinjura Swinburne għal minuta nxtaqt ngħid li jiena nappoġġa l-istrateġija tal-2020 tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari f'dan dan il-mument ta' kriżi. U importanti li jkollna żviluppi komparattivi ekonomiċi tajbi speċjalment anke fil-qasam ta' riċerka u l-iżvilupp sabiex ikonna dan il-valur miżjud pal unjoni Ewropea. U importanti li konna approċċ ambizzjuż għal riċerka innovattiva fis-suq u importanti li din iċ-ċerka kemm isseħ mill għat universitajiet kif ukoll mill-intrapriża u importanti li jkollna teknoloġija u industrija sostenibbli li dunżommu għajnejna fuq leġiżlazzjoni li txekkel dan it-tip ta' proċess. Jidun saħħu rabta bej settur privat u riċerka akademika kif ukoll illi l-arfin imur għal-teknoloġija uh, u l-ħolqin tal-impjek. Emżol naqsu il-pis amministrativ mod partikolari għal-SMEs u l-mikrantitajiet. Emżon illi anka l-SMEs kunu jistaw jiparteċipaw f'isħubija pubblika privata. Sur Nikolaus Comtis. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjuri. Fil-Greċja llum strajk fis settur pubbliku privat hemm ħafna rabja li qed tifrex anke fit-toroq. In-nies qed jipprotestaw kontra l-miżuri li ħal-gvern li anke ġew minn ħadd l-Kummissjoni u anke l-Kunsill Ewropew. Hemm bżonn illi dak li ktar dajjef ikun proteġutum saħħa. Ikona soċjetà li qed taħdem iktar favur solidarjetà mal-membri kollha tagħha. Ma nistgħux biss ngħidu illi konna kellna suċċess bil-strateġija tal-Lisbona u nerġgħu nirrepetuha anke fis-sistema fl-istrateġija tal-2020. Il-kriżi mhux qed tiġi maniġġjata mod tajjeb. Aħna qed naraw l-istess xejriet f'pajjiżi oħra. Din il-problema se naraw biss fil-Greċja imma anke f'pajjiżi oħra. Sur Paksa sal-minuta huwa simboliku li 20 sena wara l-waqal ħajt l tal-ħajt li kien jaqsam l-Ewropa nitkellmu dwar is-sena 2020. Aħna l-Ewropa ta' żewġ 20ijiet, 20-20. Aħna nitkellmu dwar l-innovazzjoni, teknoloġija, l-kompetittività, ekonomija sostenibbli u jiena nixtieq nżid żewġ prioritajiet l-istruttura l-infrastruttura u l-politika ta' sostenibilità. Il-politika ta' enerġija, għana nitkellmu dwar diversifikazzjoni tal-provista ta' enerġija u ma' nix ninsa proġetti marbuti mal-Baltikum, da mhumiex importanti bissa l litwanja jiena naħseb li f'din strategija istrateġija irridu nevaluaw x'qed iżomna x'kien qed dak li qed iżomna milli nieħu l-istrateġija il minja tal-istrateġija tal-Lisbona. Hemm bżonn illi anka nkunna diskussjonijiet diskussjonijiet twal li konna nsarfuhom fazzjoni. Grazzi ħafna. Kellim li miss is-sur Sosa Wagner. Sur Prez Signora President, naħseb li din il-kriżi hija opportunità sabiex nagħmlu progress b'ċertu sodezza anke fl-Ewropa, f'Ewropa b'saħħitha li hemm ċans fiha illi aħna ikonna naħsbu dwar kif ser intejbu l-koordinazzjoni, però irridu naraw x'ħar jiġi koordinat irridu morru li lin mill-paralizi, mill-inkunu vagi l-istati membri inkella ser jisofru iktar eh, jekk aħna mhux ser naslu iktar viċin ta' integrazzjoni finanzjarja. L-istituzzjonijiet Ewropej jridu jkunu pożizzjonijiet li jwettqu miżuri, pożizzjoni li jwettqu miżuri prattiċi u jkollhom iktar koordinament hemm bżonn li tkunna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 u l-tekniċi tagħna ser jippruvaw jixxel il-mikrofonu 40. Dejna ta' fetwa wkoll interpretazzjoni mid-dera. Wer würde das wagen, Herr Langen? Das Gehen Sie bitte zu Ihrem, gehen Sie bitte zum Platz. Proset, Sur Langen, verament kuraġġuż. Imma jekk ma jportax mur lura għal post għas-siġġu eh, erbajn u l-persuni tekniċi jippruvaw jisolvu il-problema tagħna. Nerġgħu nippruvaw. Għanna problema teknika, tgħid il-President. Schalt mal mein ħan nistenna sabiex din tkun insobbu soluzzjoni għalija. Nein, das Herr Langen kann in der Zwischenzeit schon üben, wie es ist, am, Mikrof am Mikrofon zu stehen. So. Nein, wir singen. Sur Wagner, kol ma tista tamel u għalli tibqa emmek eh, uħda il-mikrofonu għanx għalfejt kanta. Probieren wir es nochmal, haben wir Nerġa' nippruvaw għanna xi informazzjoni minna ħata tekniċi qegħdin jippruvaw li jsolvu l-problema. Ma nafux fej kull darba li kun ħajt kellem is-Sur Langen is-sistema kollha teħel. Erġa' prova Sur Langen fuq numru 40 għal darba oħra jekk jogħġbok tgħid president Tajjeb, hawnhekk qed jaħdem. Signora President, Grazzi ħafna illi fl-aħħar is-sistema teknika qiegħda taħdem fl-istrateġija tal-Lisbona tal-2020 biex tkun ta' suċċess u li anka dik ta l 2020 tittara kif se tkunu implementati. Anka jorbot ma dak li qalu kelima ta' qabli illi l-minimu mhix ħżiena imma kieku l-istati membri illi waqfu dawn il-miri ma' mxewx ma' regoli u anka jimplementaw strategija tagħhom, ma konniex naslu għal dan. Nittama li għattini kummissjoni tijak kun tista ittejjeb kollox, tista terġa' tagħti doza ta' dinamizmu fl-Ewropa. Li kona teknoloġija ġdida, aħna mhux nitkellmu dwar id-distribuzzjoni biss, imma li naħdmu aħjar anka bħala reġuni ekonomikament aħna rridu naraw kif nistgħu naħdmu flimkien u nqasmu aħjar ix-xogħol fl-Ewropa. Dan huwa li għandna nagħmlu sabiex aħna nkunu iktar kompetittivi. Ser isseħ sa sena 2020 nittama biss li dak li ħajkuna fil futur ikun aħjar milli kellna fil-passat. Jina ma nixtieqx li jibqa' jkollna minn dan li għandna diġà, jiena rrid nagħti tjib anka il-konsil irt jagħmel xogħol u għandna bżonn qafas ġdid sabiex ninsostna din l-istrateġija rridu naħsbu dwar il-miri tal-klima, naħsbu kif teknoloġija ġdida tkun tista' tintlaħaq. M'hemmx nix inħallu li l-kommissari jiprezentaw l-interessi tagħhom individwalment. Le, l-kommissjoni tidher bħala waħda. L-Ewropa tkun fuq in-naħa tagħkom u f'dan il-każ l-istrateġija tal-Ewropa, l-Unjoni Ewropea għal sena 2020 se tkun waħda ta' suċċess, però titlob minna ħafna impenn u kuraġġ. Grazzi ħafna. Is-sur l-offol għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Senjor President, Sur Parroso, Sur Rampoj. l għennet jina nishti eh, najt li għal-istrateġija tal-2020 illi l-miri u ma tajbin però il-problema tal-kontinent għana illi bħalissa għandna kriżi u illi tkabbir qed jintlaqat mod ħażin għalhekk Idu naraw b'mod politiku illi nimxu għal żewġ miri. U li anka l-pożizzjoni li għandkom bħalissa hija responsabilità tagħkom illi aħna nwaqfu miri grazzi anka għall eh, l-istrument li jkollna. Punti ħar li huwa importanti għalija nista' norbot mistoqsija miegħu sabiex eh, verament jinwet u il-miri għana bżon il-mezzi u l-Europa edha bħalissa f-situazzjoni fej għanda deficit qawwi u iktar ma jkunu qawwin dawn il-deficit inqas se jkun possibli li l-Europa tilħaq il-miri tagħha. Ġifiri, kif se noħorġu minn din id-dilemma kollha? Din hija mistoqsija tiegħi x'inhuma ż-żewġ elementi, x'inhuma l-linji gwida illi intom ser timxu magħhom, kif ser nibdew diskussjonijiet anka f'dan il-Parlament. Irridu naraw illi hemm iktar kostruzzjoni, iktar eh, responsabilta anka minnaħat tal-banek sabiex l-Europa tkun tista' tiffinanzja l-bżonijiet li għandha għal ġejjieni. Is-Sinjora Gullard għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjora President. Wara l-istrateġija ta' Lisbona għandna l-istrateġija ta' sena 2020. Din huwa biss isem fi eh, tibdil fl-isem jew tibdil federazzjoni. Sur Barroso, wara li smajt il-kontribuzzjoni tiegħek għall konsill Ewropew, illum semmejna wkoll l-ammont ta' faqar li fl-Unjoni Ewropea kieku inti eh, Mexxejt, tajjeb, eh, il-miri li kena konna diġa l-ħaqnijom, ma nix għalfejn għadu naħlu ktar ħin, inti diġa kellek, diġa għed bizzed war dawn eh, il-miri. Sur Van Rompuy, jina nistan il-qaq, ma taħjar minn il-qaq ċertu kellima oħra, pero għakem ir-wol tijak u għed paradossa li xorta għed nserraħ fuq kontribuzzjoni tijak Jekk inti jinaxxilek tilħaq il-rwol tiegħek ikollok l appoċ għall-Parlament, m'hemmx għalfejn neħlu mal-kliem hawnhekk jekk il-kliem għandhom verament tifsira irridu naħdbu fuq l-interess nazzjonali fuq il-miri tagħna twal u medji. Fuq il-perspettiva finanzjarja. M'għandniex viżjoni Ewropea bħalissa Palma tankanti fil-dokumenti għal konsil għanna bżon unjoni li tmexxi hemm bżonn illi nikkonsolidaw anka solidarjetà titkompli tfakkar anka lil konsil illi il-problemi fil-Greċja u f'postijiet oħra din iżdiedu hija minħabba nuqqas ta' solidarjetà. Schöne Ziele zu haben ist leicht. Huwa faċli li jkollna għanijiet nobli Kulħadd jagħmel dan. Fil-bidu ta' kull sena kulħadd għandu riżoluzzjonijiet tas sena l-ġdida, però xi ftit minnhom jibqgħu biss ħolma jew inkella ġieli jiġu trasformati f'aġenda, però dan kollu jiddependi fuq jekk tittieħed azzjoni jew le. Rridu nanalizzaw dan u rridu naraw l-aġenda tal-2020 fl fond ta' dan kollu fil-bidu tad dibattitu kien hemm Il-punt tawlini li ġi ċarat ħafna dan huwa dwar jekk aħniex lesti li nċedu s-sovranità nazzjonali f'rigward tal- politika ekonomika jew inkella mhux ser inċedu fuq dak li ilna nibnu għal ħafna snin b'ħafna diffikultà. Għawek, għetnajt li, per eżempju, Iva, la problemi ġewa l-Germania u koll. U jien kont nipreferi President, President tal-Kunsill tal-Kommissjoni, li il-Kunsill jgħid li jrid joħroġ linji gwida però jkun aħjar, jkun tajjeb kieku, il-Kummissjoni il-Parlament ikunu jistaw jaraw kif jistaw ikunu Eh, iservu bħala eh, rwol mexxej ta' azzjoni għaliex l-Ewropa mhijiex hija xi ħaġa li aħna rridu kolla kollha flimkien biex timxi l qoddim Is-sur Anguraki sal-minuta. Grazzi. Grazzi ħafna, Signor President. Għanna niddiskutu r-riżultati tal-kussel informali u taf li il-ħaddima kollha ġewwa il-Greċja qegħdin jistrikja u ma qegħdin jikkritikaw dawn il-miżuri dan ir-riżultati tal-Unjoni Ewropea. U il-politiċi li saru mill-gvernijiet sar xelluk u tal-lemin huma qegħdin jitolbu lilhom biex jieħdu miżuri u fl-Unjoni Ewropea l-gvernijiet u l-istituzzjonijiet qegħdin jippruvaw jgħeddu lil ħaddiema fl-Unjoni Ewropea kollha. F'din il- ġlieda hemm ħafna demostrazzjonijiet però sur Barroso ma kkummentax fuq hekk hemm ħafna strikes demostrazzjonijiet organizzati mill-trade unionisti f'bosta pajjiżi. Aħna għanna il- l-euro li hija monopolju u naħseb li għanna bżon ta' zvilup fl-interess tal-ħaddiema. Kellim li jmiss. Jena nishtiq nuri solidarieta mal-Greċja, pero fil-verita aħna għamilna politika rigida fuq dan l-istat membru tal-Unjoni Ewropea. Is-Sur Van Rompuy f'press conference qal li l-idea kienet li nistabilixxu xi tip ta' dittatorjat fl-Unjoni Ewropea li tagħti lill kunsill ħafna iktar poteri fuq l-Istati Membri. Qabel is-summit u għabbat itra li l-kapijiet ta' gvernu stat u kiteb li l-membri tal-Kunsil huma responsabbli għall istrateġija ekonomika fil-gvernijiet tagħhom u għandhom jagħmlu l-istess fuq livell Ewropew huwa l-Kunsill biss li jista' jifformola u jżomm strateġija Ewropea. Aħna rridu naġixxu bħala linja gwida u huwa qal li aħna nintaqaw kull darba kull xar fil-Kunsill. Allura dan kollu huwa ddiżanjat mill-Unjoni Ewropea. U fil-kurutur u qed jintalbu 80% tad-dejn tal-Unjoni Ewropea L-Istati membri għandhom isiru d-dejn tal-Unjoni Ewropea minn flok. Issa għanna riskju li timbidel mhux biss il-Greċja fi protettorat iżda 20 stat membru kollha. Bon strategi Is-sur Maltira għal minuta u nofs jidir li li l-Unjoni Ewropea edha ta' totta strategija tal-2020 qabel ma ċekjat l-anijiet mod sew. Aħna rridu ekonomija favur l-ambjent, aħna rridu nassiguraw li tibqa' waħda produttiva u industrijali, allura rridu infrastruttura tajba, provvista tal-enerġija tajba, u rridu nies imħarġa sew u mhux biss migranti li jipprovdu eh, ħaddiema uh, bi ftit spejjeż għas-suq tax-xogħol tagħna. Aħna għandna ħafna nies bla xogħol jew inkella f'xogħlijiet part-time fl-Unjoni Ewropea u dan juri li aħna rridu nirreżistu dan l-influss fis-suq tax-xogħol tagħna. Aħna m'għandniex naħdbu naħsbu ma jridux namlu lista ta' għanijiet li sempliciment ser impoġġiwam em fil-ġemp. Le, irridu qatt ta' għanijiet fuq livell nazzjonali. Irridu mm, li konna maratona kompetittiva fil-10 snin li ġejjin u hekk ser inkunu qed naħdmu fuq l tal-ċittadini Ewropej. Il-kellim li miss sur Mauro għal ġewġ minuti. Grazie, signor Presidente. Signor Presidente del Consiglio. Grazie, signora President, President tal Consil, forsi inti minn tix Maruf ħafna kif għadu kem għalis sur Farage, pero naf li l-idea tijak. Uma mibnija sew fi tradizzjonijiet u fil-kultura Ewropea għal daqstant jiena nirrispettaħ dan il-fattur. Jiena nixtieq ngħid xi ħaġa dwar il-diskors razzjonali tiegħek li għamilt u qablu mal-futbol, il-viżjoni tar-rwol tiegħek hija simili għal dak ta' player tal-futbol li irrit jiprofa iġib l-ordni fit-tim tiegħu wara li kien hemm tibdiliet fir-regoli permezz tat-Trattat ta' Lisbona forsi jista' jkun diffiċli ħafna li niskurjaw u nilħu l-anijiet tagħna. Allura permezz ta' dan l-eżempju nixtieq ngħid li jiddependi fuq il-Parlament Ewropew li jieħu iktar riskju mill-plejers mill plejers l oħrajn u forsi jivvinta mill-ġdid din il-logħba u forsi joħloq xi regoli ġodda biex itejjeb iktar id-difiża tat-tim. U dan ikun qed jgħin lill-Kummissjoni u l poġġi lill-Kummissjoni f'pożizzjoni fejn tista' tiskorja. Dan jekk ma jsirx dan, ma nieħdux dan l-approċ, aħna ser nkunu qed insiru difen difensivi u nkunu qed eh, nagħmlu sara liċ ċittadini il-Parlament Ewropew għandu rwol protagonista issa u ma nixtuqux li niġu jusa bħala ostaklu iżda bħala opportunità. Kulħadd irid jagħmel ir-rwol tiegħu ir-rwol storiku tiegħu jina ċert li inti tajjeb ħafna fir-rwol tiegħek. Issa ngħadu għassur sur Aguilar għal minuta u nofs. President, President tal-Konsil, aħna qed nitkellmu dwar l tal-2020 u dak li qegħdin nagħmlu huwa li nitkellmu dwar il-post Lisbon strategy iżda wkoll bil-mod ta' kif falliet l-istrateġija. Din kienet strateġija dizinjata biex tassigura li jkun hemm eh, tkabbiru stabilita, però ma kienx ta' suċċess għaliex. Aħna ma stajniex niggarantixxu stabilità kemm mill-punt eh, finanzjari, finanzjarji jew dak ambientali ambjentali jew dak soċjali. Però rridu nibnu Ewropa monetarja u rridu nibnu Ewropa koordinata monetarjament parti mill-Ewropa għandha tiġi imtejba b'mod partikolari l-Ewropa soċjali. Palissa hemm problemi fost eh, eh, fis-soċjetà u dawn in-nies huma mħazbin ħafna dwar is-sostenibilità tal-modelli aħna bnejna l-Ewropa sissa. Għaliex dan mhux qed jagħti koeżjoni soċjali. Issa fil- kunsil informali fi 11 ta' frar, inti rajt xirdu jamlu l-istituzzjonijiet kollha f'daqqa biex tissaħħaħ l-Ewropa? Aħna kellna il-presidenza tal-Kunsill li kienet qed titkellem dwar dan is-Sur Zapatero tkellem dwar pat soċjali għall ewropa u dan ifisser li neħtieġu Ewropa finanzjarja, stab stabli finanzjarja biex niksbu dak li rridu niksbu. Grazzi ħafna. is Lambert għal-minuta. Grazzi, Sur President. Is-Sur Barroso tkellem iktar kmini dwar il-fat li rridu strategija ambizjuża huwa minnu li hemm ħafna mid-dokument tal-2020 li huma Però l-figura tal emissjoni tal-gas jomx ambizjużi u mhux ser jgħinuna nimxu l qoddim Iridu nħarsu għal madwar 40% fl-2020. Il-kwistjoni mhijiex biss dwar il-klima, iżda wkoll dwar il-rizorsi u żieda fl-effiċenza ta' rizorsi Għafna ħafna wkoll li rajna fil-passat fl-istrateġija mhux biss dwar it-kabir ekonomiku li qed isir ħafna iktar għan iktar mill indikatur u dan mandux ikun lan ta' strategija. L-Unjoni Ewropea għandha bosta osma fejn aħna qed nippruvaw nagħmlu decoupling tal-tkabbir u dan ilu ilu jsir għal ħafna żmien u qed tassir ħsara lix xogħlijiet. Aħna rridu nanalizzaw mhux biss it-tnaqqis tal-povertà iżda wkoll innaqsu l-inugwaljanzi għaliex Irridu nassiguraw li l-istituzzjonijiet finanzjarji taħna ma jimminawx l-anijiet ambizjużi li aħna nistaw infaslu. Grazzi. Grazzi, Sur Karasa, żewġ minuti. President, President tal-Kunsill Ewropew, l-ewwel nett nixtieq eh, nirringrazzjak tal-ittra il-valuri li hemm fija u direzzjoni li inti taħseb li għanna nimxu leja. Naqbel maħabis jie. Naħseb li huwa ir-rwol tiegħek li tipprova iġġib plura l-kapijiet ta' gvernu stat fl-Ewropa. L-istrateġija tal-Lisbona ma kienieċ ħażina fija nfistas dan il-metodu kien ħażin. U issa rridu nippruvaw noħorġu bi-strateġija u nimplementaw inti konti titkellem dwar koordinazzjoni tal-istati membri li ssir realtà. U aħna rridu naraw kif nistgħu nieħdu azzjoni bil-poteri tal-Unjoni Ewropea u tal-Kummissjoni, però dawn mhux biżejjed, aħna qed naraw li suq mhuwiex biżejjed irridu ekonomija eh, tas suq soċjali. Irridu Il-budget tal-Unjoni Ewropea tal-2011 ser ikun ferm importanti għalina wkoll u rridu nippruvaw ikonna strateġija tal-Ewropa tal-2010 bħala punta referenza għal dawn il-budgets l-Ewropa tal-2020 hija l-istrument biex aħna nkunu nistgħu noħorġu b'risposta għal kriżi finanzjarja u ekonomika. Iva għandna bżonn ta' iktar koordinazzjoni fir rigward tal-budget, tal-politika tat-taxxa, politika ekonomika, politika tal-riċerka, tal-edukazzjoni. Għaliex aħna mhux se nkunu nistgħu niksbu iktar kompetittività b'bażi tal-politika ekonomika biss. Aħna nabżon ta' implementazzjoni tal-att tal-negozji żgħar għaliex hekk inkunu nistgħu nikrija iktar xalijiet fir-reġuni. U tlet affarijiet li nixtieq insemmi, prezent tal-Kummissjoni aħna għandna bżonn studju ta' impatt tal-miżuri kollha li jiġu adottati mill-Kummissjoni mhux biss eh, fis-settur tal-banek iżda fil-bqija tal-ekonomija. Aħna għandna bżonn nieħdu konsiderazzjoni is-sistema tal-pensjonijiet. Aħna għandna bżonn naralizzaw proċeduri tad-deficit, istrateġija taħruġ u koordinazzjoni għaliex aħna nabżon l-Ewropa tal-2020 u ma rridux li kun tkun mimlija kontradizzjonijiet. Grazzi ħafna, issa sur ċajkas għal minuta nofs. Grazzi, Signor President, grazzi President tal-Kunsil Ewropew, President tal-Kummissjoni. Jena oġobni dak li smajt l-lum wara nofsinar, nispera li l-ġimma diħla dak li ser jisir ser jaqbel ma dak li smajna l-lum. Dan ifisser li għanna l-kol fimna li għanna nkunu objettivi, nkunu oġġettivi fil-futur. Em vuċi għannis, ċittadini, għal politika u għal-futur u lażda tisaf fidejna memx limiti għall-ekonomija u l-ekonomija tipprovdilna ċertu għodda, pero aħna ser determinaw l-anijiet u aħna rridu nkunu għas-servizz ta' soċjetà u tal-ekonomija mhux bil-kontra. Kif diġa għant għal aħna nabżon ta' strategija fuq medda twila ta' żmien iżda għaliex dawn huma lezzjoni li jtridu talmu mill-passat. Aħna kellna tkabir ekonomiku kbir ħafna fil-passat u għabbaż dal-ispekulazzjoni u Għabaz da punti l-maħdux in konsiderazzjoni l-ekwità u punti oħrajn li importanti għal-futur. President, jena nisfera li ġimma diħla jkonna agenda ambizjuża li tirreferi għas sostenibilità. li taqqat il-miżuri ekonomiċi ambientali u soċjali. Hemm domandi importanti ħafna li qegħdin jitresqu iċ-ċittadini għandhom Bezat, iżda wkoll għandhom ħolm qed jibżaw li ser jitħallew barra mis-suq tax-xogħol u qed jibżaw li ser jibqgħu vittmi tal-arroganza tal-suq spekulattiv li ġa għamlet ħsara u erdet is-suq finanzjarju għal daqstant għandna bżonn politika għal xogħlijiet, għal xogħlijiet inklużivi, eċċetera l-għannijiet tal-Europa għandhom ikkunu l-eccellenza u mux it ta' l-standard soċjali. Grazzi ħafna sur Serkas, issa sur Giegold għal minuta. President, President tal-Kommissjoni, President tal-Kunsil Ewropew, il-krizi ekonomika Ewropea għada d-dejja u il-mħabba fejk n-nis jistennew proposti speċifiċi, proposti simi għal dak li smajna il-lum nofsinar minn ħafna kellima il-governanza Ewropea ekonomika ġiet mitluba f'ħafna każijiet mill-Parlament Ewropew. Aħna rridu nsibu modi kif insibu soluzzjoni biex bekk ċertu pajjiżi ma jiġux imqedu taħt pressjoni bħal pereżempju l-Greċja. Aħna għandna żbilanċ fl-Ewropa li nittrattaw. M'hemmx biss il- pajjiżi li għandhom deficit li għandhom jiġu kastigati iżda huma wkoll dawk il-pajjiżi li għandhom ħafna surplus. Aħna għandna bżiet statistika, bżiet informazzjoni u għana bżiet politika u sant nisan kunu kompetittivi. Issa wasal iż-żmien li aħna il koll nippreżentaw proposti. Issa nagħdu qassur Audi għal żewġ minuti. President tal-Konsil, Ministri, kollegi, nil-ak President tal-Kunsill Ewropew. Jiena nixtieq nuri li jiena dizappuntat ħafna l ewwel pass politiku tiegħek ma kienx li ġejt għaw fil-parlament fl ewwel ta' Deċembru meta ħadd il-mandat tiegħek. Inti qiegħed ukoll fil-politika bħalna u eh, għandna nagħmlu dan eh, b'mod demokratiku bħalma tallimna permezz ta' referendum ta' Franza u oħrajn. Tallimna li ċittadini miħomx kontra l-Europa, iżda mandom l-impressjoni li l-Europa qed timbena kontrihom u minajrom. Allura, grazzi għas Sinjura Merkel li kienet flokok fl-2007 u sur Sarkozy li kien għandu kemm ġielet poġġew dawn il-kwistjonijiet fil-qofol tal-Ewropa permezz ta' Trattat ta' Lisbona. Rridu nifmu li xejn ma jista' jsir mingħajr iċ-ċittadini mingħajr ir-rappreżentanti tagħhom u l-Parlament għandu jifhem li ħadd ma jista' xejn ma jista' jsir mingħajr l-Istati Membri għaldaqstant il-gvernijiet kollha għandhom jiġu involuti. Il-Parlament il-nies Ewropej qegħdin isofru għaliex mhux qed jifmu x'qed jiġri madwarhom inta għandek l-obbligu li tikkonvinċi lill kunsell Ewropew u tgħid li l-Ewropa mhijiex problema żdejja soluzzjoni li se tipproteġi lin-nies. X'inhu r-rwol tal-Unjoni Ewropea? Tista' tgħidilna dwar livell ta' l-intergovernmentalità li tferma bżonn u wkoll is-servizzi esterni l-Unjoni Ewropea qed fittex mexxej, inti il-mexxej u inti m'għandekx tkun fit-tieni sit, inti għandek tkun fl-ewwel wieħed u Issa huwa fidejk biex li lill-istati membri. Nirringrazzjak, inti għandek kwalitajiet kbar, tibżax minn nies, tibżax minn rappreżentanti tagħhom. Grazzi. Grazzi, il-kellim li jmiss huwa Sur Koferati għal minuta u nofs. Grazie Presidente. Grazzi, President. Meta konna t-definixxu l-strategija ta' nofs terminu l-Unjoni Ewropea tittara fiex qiegħda eh, fil-kriżi ekonomika u finanzjarja li laqtet mhux hawn iżda pija tad-dinja wkoll. Issirdu naraw x'falla fl-istrateġija tal-Lisbona, l-istrateġija għalfejn. Rridu li namlu tajjeb għat kabbir u l-impiegu jekk irridu nħu dan l an l-ewwel net għandna bżonn strumenti regolatorji biex namlu supervizjoni tas sistema bankarja sabiex bekk ma uġu il kondizjoniet negattivi li qegħdin eh, xeklu lin-nies għanna bżon investimenti għal riċerka l-innovazzjoni u taħriġ. Fuq kollox, neħtieġu eh, namlu dan jekk irridu nimxu għal ekonomija favur l-ambjent. Biex dawn investimenti kunu possibli għanna bżon l-Eurobonds jew inkella sistema biex nkunu nistaw niksbu daw il-miri ekonomiċi. Dawn huma l-limiti jew l-għanin ta' Lisbona. Barra minn hekk għandna bżonn ukoll pol politika hemm problema bil-mikrofonu u ma tistax ikun hemm interpretazzjoni. Modulare ma rilanciare il dialogo sociale come elemento della coesione e del Rridu nipromovu dialogu soċjali bħala parte mill-koezjoni biex immorru lilin mill-perikli ta' qatt fit-tul. Grazzi, Signora Del Castillo għal żewġ minuti. Iva, grazzi sur President, President Van Rompuy, President Barroso, insomma, mux qiegħed hawnhekk Jiena kon sodisfat ħafna li narakom hawn it-tnejn flimkien. Kien tajjeb ħafna koll nara li intom qed taġixxu flimkien fuq il-strateġija u l-enija tal-Unjoni Ewropea għall xar snin li ġejjin. Dan huwa importanti ħafna. Jiena kont interessata ħafna intom it-tnejn x'kelkom xi tajdu dwar l-istrateġija tal-ġejjieni intomettu li strateġija tkun waħda li nistgħu niksbuha u qbiltu li għandha tkun evalwata b'mod kostanti biex naraw jekk hux qed nagħmlu progress fid-direzzjoni tajba, direzzjoni li għamilna aħna lina nfusna. Jiena nħoss li din hija bidla hija meta ma mal-istrateġija tal-Lisbona. Nixtieq nisħaq fuq punt partikolari fuq is-suq intern. Għal aktar minn 20 sena is-suq intern Ewropew eh, twaqqaf 20 sena wara għad fadlinna ħafna x'namlu biex niksbu suq intern xira f'ħafna mill-oqsma tagħna. F'ċertu każi jiet imħabba li huma eh, oqsma ġodda bħal suq diġitali, iżda foqsma oqsma oħra qed nibqgħu naraw ħafna frammentazzjoni, ħafna xkil li permezz tagħhom aħna qegħdin inxeklu l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea l-iskala ta' ekonomija li għandha bżonn biex ikonna l-kompetitività li neħtieġu tas sew Jiġifieri li jkollna eh, eh, tkabbir u impjiegi. L-aħħar punt sur Barroso għandna bżonn enerġija politika b'saħħitha. Mingħajr dan ma nistgħux niksbu dak li neħtieġu. Għandna bżonn ta' tmexxija u intom, sinjuri, għandkom responsabilità ewlenija f'dan ir-rigward. Jiena fil-fatt qed nafda fikom biex dan iseħħ. Grazzi l-kellim li jmiss u għassur Bullman għal-minuta u nofs. President, President tal-Kunsell, Kummissarju. Membri onorevoli, hemm xi mill-punti ta' punti li nixtieq nitrattom. L-istrateġija tal-2020 qiegħda fis-seħ eh, tista' tiġi applikata le għala Il-Kummissjoni Ewropea tajt li l-Istati membri edin jitolbu biex ikun hemm konsolidazzjoni tal-budget un mbagħad wara nħarsu lejn l-ekonomija u l-impjiegi. Jekk dan huwa l-każ, mhux sem nimxu fid-direzzjoni tajba. Rridu nħatu ħarsa lejn soluzzjoni tal-problemi, rridu nagħmlu xi ħaġa l-investiment pubbliku. Għaliex jekk ma jkollux approċċ integrat, ma jkollniex strateġija fej jkun hemm ħolqien ta' xogħol jekk dan ma nagħmluhx m'għandniex ċans li nittrattaw il-kriżi. Il-kriżi tad-dejn ta' dawn il-pajjiżi l-aktar vulnerabbli, x'ingħidu dwarhom m'għandniex tweġiba huwa minnu li hemm iktar minn pajjiż wieħed li jagħmel iżball. Iżda jekk naraw jekk naraw id-data disponibbli nisimgħu x'qed jintqal narfu li minn tal-inqas nofs minn problemi li tajmu fil-Greċja tqajmu minħabba l-imġiba tal-ispekulaturi li mamlu xej, ħabba l-fondi alternattivi mhux regolati. Għanna bżonn fond komun, komuni għal munita Ewropea biex bekk nkun nistgħu nagħtu eh, appoġġ u self xira kemm fi zona euro kif ukoll barra mill-żona euro. Irridu nieħdu azzjoni issa u importanti. Ikkellim li jmiss għal żewġ minuti, Signora Gjori. Grazzi, President, kollegi, bħala membru Ungaris ta' trio tal-Presidenza jien nixtieq nirrikonoxxi l-attivitajiet tas Sur Van Rompuy. Għamel impenn sħiħ lejn l-Ewropa huwa minnu li din hija l-binja li ħatwassal għal President tal-Presidenza ta' għal ħidma tal-President tal-Kunsill. t tmexxija ċara, hija kwistjoni ta' kredibilità li niżguraw li mhux se l-istess programm ta' strateġija tal-Lisbona. Jiena ġej minn min pajis pajjiż ex komunist u għalhekk huwa importanti li ikonna pjaniet ta' azzjoni li jistgħu jitwettqu. Dan huwa importanti. Irridu naraw dimensjoni istituzzjonali wkoll. rridu naraw lil min qed nimmiraw din l-istrateġija Jekk naħsbu li qed nindirizzaw dan kollu li ċittadini li rridu niksbu l-fiduċa tagħhom u naħdmu flimkien magħhom, aħna tassew irridu noħolqu Unjoni Ewropea li aktar b'saħħitha u kompetittiva, allura rridu nħarsu li l-ispirtu ta' Trattat ta' Lisbona u ninvolvu bisħiħ il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Parlamenti Nazzjonali. Dan ma jfissirx li nkomplu bil-proċeduri normali billi konna rapporter u kullħat jitkellem f'din il-kamra. Fir rigward is-sustanza l-iktar ħaġa importanti hija l-ħolqien tal-impjiegi. Dan kollu jista' jkun il-punt ta' tluq għal kwalinkwa strateġija. Jekk dan niksbuh, dan ikun tajjeb, ma nafu xejn għadna kif dan ħaniksbuh, il-koordinazzjoni aħjar, per eżempju, jina naħseb li dawn il-punti għanna nqisuhom. L-ewwel nett jekk xi ħaġa tfalli, tipprovax tirranġa u laqas tarmiha. Jekk ma nidefendux it-trattati nkunu timorru kontra l-koeżjoni tas CAP. Irridu naħdmu għall-interess tal-reġuni kollha tal-Unjoni Ewropea mhux għall Eh, entità individwali. Barra minn hekk irridu niżguraw li jkollna strateġija li tirrifletti r-realtà tal-istati membri differenti. Data 2 minuten 30. Il-Sinjura Podimata għal minuta u nofs. Grazzi President. Din huwa diskussjoni affaxxinanti ħafna fuq l-istrateġija tal-2020 tal-Unjoni Ewropea. Jiena naf li fil-Kunsill Informali ta' Frar kienet il-kwistjoni tal-Greċja li kienet il-kwistjoni ewlenija fuq l-aġenda. Kenna stqarrija mill-kapit ta' statu gvern, gvernijiet fuq din l-okkazjoni li qalu li ħajafru appoġġ politiku lill-Greċja li ħajsiru attivi biex jagħmlu stabilizzazzjoni tal-euro u qalu wkoll li ħajżguraw li l-Griegi ma staqsawx għal appoġġ finanzjarju mill-Unjoni Ewropea dan fakruh il kulħadd. Għamin jaċara wkoll li l-Greċja ma kienx staqsi appoġġ la mill-Greċja la mill-Awstrija u laqqas minn ċittadini Ewropej li ħalsu taxxa. Il-Greċja tittamel l-isforzi tagħha biex tillimita l-passi tagħha u tieħu l-miżuri meħtieġa li diġà ħabbret. Nixtieq ngħid ukoll il-Greċja qalet li ma temmitx eh, l-arranġamenti biex tkun tista' tħallas is-self id-dejn differenti. Dawn għadhom qed jiġu kalkulati u mħejjija. Domanda, għala dawn it-talbiet qegħdin jitpoġġew fuq spallejn il-gvern Grieg biss u mhux l-istati membri kollha, mhux l-unika stat membru li jinsab diffikultà. Hija sitwazzjoni simili narawha f'stati membri oħra għalhekk il-Greċja ma triċ appoġġ finanzjarju iżda tistaqsi għal xi ħaġa oħra, senjuri. t tistaqsi għal xi ħaġa li għandha tkun ovvja mux għalli xija membru ta' zona euro, iżda għalli xija membru tal-Unjoni Ewropea. Għanda bżon ta' appoċ politiku, solidarieta, fiduċa u moħ miftuħ. Għanda bżon appoċ li ma tkunx biss fi klim fiera iżda li tkun eh, marbuta ma' azzjoni, ma' sustanza. Rridu nżommu kelmta meta noħorġu minn din il-kamra. Rridu naġixxu fuq il-klim li najdu f'din il-kamra. Ma rridux naqgħu bħala vitmi, ma rridux nkunu vitmi ta' spekulazzjoni, rridu naraw li nimplementaw il-miżuri il miżuri li tħabru mill-naħa tal-Greċja. Il-problema hija li l-miżuri li tħabru kienu eh, mobbija bi spekulazzjoni minn spekulaturi differenti li qed jimmiraw mhux biss il-Greċja iżda żona euro kollha. U għalhekk irridu naħdmu flimkien biex nieħdu miżuri meħtieġa biex naħarsu l-Unjoni Ewropea, iż-żona euro l-euro. Grazzi, nixtieq ninforma l-kollegi li llum kull ma tfadlinna huwa ħames minuti għal catch DI għax għanna u d-dimna, Għanna minuta għal kull kellim u d-dġa għanna 30 talba għal kelma. U dik it-tikom l-ideja li ma tamil sens li t-tolbu għal kelma issa. Il-kellim li mis u għassur dekastro għal minuta. Signora President, nitxtiq najt fisem il-Kumitat Agri li jina President jew li dispjaċini li m'hemmx referenza għal katina tal-ikel tal-prodotti tal-bidja. Hija assurda li f'strateġija tal-Unjoni Ewropea tal-2020 proposta mill-Kummissjoni ma jkunx hemm il-kwistjoni ewlenija tal-isfidi marbuta mal-sigurtà tal-ikel u tkabbir u l-xogħol f'żoni rurali. Kif nistgħu naħsbu f'Ewropa sostenibbli favur l-ambjent mingħajr ma narfu li 45% tal-art fl-Unjoni Ewropea hija ġestita mill-bdiewa fejn hemm 30 miljun persuna li qegħdin jaħdmu fuq dawn l-liqi li għandna nħarsuhom. Qabel ma nibdew naħsbu fuq impiegi ġodda rridu nħarsu l impiegi li diġa' huma eżistenti, rridu naraw is-servizzi soċjali, l-biodiversità, l-pajżaġġ, l-ambjent, dawn kollha huma tajjeb għas-soċjetà. Il-Presidenza Spanjola tenniet li għandna bżonn pak b'saħħtu u għal daqstant jiena mħasseb ħafna fuq din in-nuqqas u nittama li kun nista' nagħmlu tajjeb għal dan. Is-sur Sinjura Jakonsari għal minuta. Sinjura President, issa fuq il-Bengal Tiger din hija propju eh, ġgant fl-ekonomija u nittama li l-iżvilupp tal-Indja sa jibda jgħina biex narfu li għanna bżon ritmu ġdid, ftuħ ġdid li l-istrateġija tal-2020 tfisser propju għanna bżonn ekonomija politika ekonomika komuni, politika ta' taxxa komuni u rridu identifikaw x'inhu madjufijiet biex bekk nkun nistgħu nistimulaw l-innovazzjoni u r-riċerka. Żewġ mistoqsijiet, x'ingħidu dwar id-din traġedja tal-Greċja? Kif ħan ikkontrollawhom fil-ġejjieni? Kwistjonijiet bħal dawn rridu nimplementaw it-trattati tagħna, stabilità u tkabbir. Il-patt ta' stabilità u tkabbir rridu naraw li jiġi implementat. Irridu niżguraw ukoll li din l-istrateġija taħdem aħjar mill-istrateġija tal-Lisbona għaliex inkella l-istrateġija l-istati membri mhux se jagħtu kasa. Issa nibdew il-proċedura KHDI għandna ħames kelliema jekk tkunu tistgħu iżommu fil-qosor nistgħu ndaħlu persuna oħra biex titkellem. L-ewwel Sur Marinescu. Presidente Grazie President, President tal Kunsill. Jiena sodisfat ħafna, kontent li qed nara kawn fil-Parlament Ewropew. Jiena mistaġeb li l-Kunsill huwa maġġel biex jieħu deċiżjoni mingħajr ma jkun hemm konsultazzjoni mal-Parlament. Għandna bżonn l-istrateġija tal-2020 għaliex l-istrateġija tal-Lisbona falliet id-dokumenti li qed jitqasmu ma' ġenerali wisq mhux qed jirreferu għal sfidi tal-ġejjieni. Per eżempju, dimensjoni soċjali, waħda mill-problemi tagħna hija l-popolazzjoni li qed tixjih u n-naqqas ta' ħiliet eh, olja u kwalifiki olja. Dawn huma inqas minn tnallokaw inqas minn 2% l-loqsma tal-budget u eh, riċerka, nabżon bżonn riċerka u investiment fuq il-sħubija privata u anke biex inħeġġu n-negozjanti biex jinvestu fuq riċerka u l-iżvilupp. Bekk nkunu nistgħu eh, nwaqfu ċaqliq tal-imħuħ lilin mill-Ewropa. Jekk iġobkom żommu fil-qosor biex nkunu nistgħu nżommu mal-iskeda. Jiddispjaċini li l-President tal-Kummissjoni mux jgħataw, iżda sodisfatt li għaw il-Kummissarju li qed iżom l-impenni li għandu. Jiena nixtieq ngħid li biex l strategija tal-2020 biex taħt tkun tista' taħdem irrid ikun hemm kompetizzjoni fejn l-istati membri jistgħu jaħdmu flimkien u fejn nistgħu noħolqu strumenti li huma meħtieġa biex nkun nistgħu nimplementaw il-miżura meħtieġa. Jiena nħoss li importanti wkoll li neħelsu minn egoizmu nazzjonali u nbidluha f'responsabilità nazzjonali fuq il-livell Ewropew. Mingħajr il-kapaċità tagħna li nitkellmu fuq l-armonizzazzjoni l-politika ta' politika soċjali u politika tat-taxxa ma nkunux nistgħu nwettqu il-kompiti li huma marbuta mal-politika komuni u li jistgħu jgħinu biex l-Unjoni Ewropea tkun kompetittiva fid-dinja. Signora Stas, mux edan fil-kamera, mela l issa naddu għassur defis. Mr. President, I'm most grateful uh, to you. Sir President, grazzi tal-li deskrivejt xoħlok, bil-reqqa. Iżda għadni ma nistax nifhem il għaliex inti mhux qed wieġeb għal domanda parlamentari tiegħi. Jien nixtieq li inti terġa' tikkunsidra l-approċċ tiegħek. Terġa' tikkonsidra l-approċċ tiegħek għal kwistjonijiet domandi parlamentari. Nixtieq niskuża ruħi fisem għal fisem il prestazzjoni eh, ħażina li ta' Sur Farage u nixtieq niggarantixxi li l-maġġoranza ta' deputati tar Renjunit Unit ħajitrattawk b'rispett kbir. Grazzi. Der nächste Redner um, ist Herr Papa Nikolau. Ikellem li jmiss huwa Sur Papa Nikolaou. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το τελευταίο διάστημα τα μάτια όλης της Ευρώπης... Grazie. Signora President, fil- f'daw l-aħħar jiem konna nifukaw attenzjoni kbira fuq il-Greċja, mhux biss mill europa iżda barra mill-Ewropa wkoll. Qegħdin f'nofs kriżi ekonomika u finanzjarja, din ħalqot mhux biss problemi fil-Greċja iżda fimkajja oħra fl-Ewropa. Aħna qed niġdu għal kriżi li qatt ma kien hemm bħala qabel. Kien hemm avvenimenti terribli brabta ma' dan u għalhekk għandna nżommu xi ħaġa f'moħħna. Il-Greċja mhux qed tissogra li twasal għal falliment. Mandi bżonn għajnuna finanzjarja zda għajnuna politika. Il-Greċja tistaqsi biex ikolla solidarieta ġenwini, ġenwina mill-istati membri oħrajn, fiħdan il-qafas tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Grazzi, il-kellima li miss signora Tikaw. Mikrofonu, jek jozbok. La începutul anului rata șomajului a ajuns la 10%. Iar... Grazzi, signora President. Il-qat zdiet baxar fil-mija u l-deficit zdiet rridu soluzzjonijiet mill-loq ta' malajr għal kriżi ekonomika u finanzjarja. Għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha tinvesti biħġara biex tħares l impjiegi l-edukazzjoni, l-agrikoltura, l-enerġija u l-infrastruttura. Għandna bżonn strateġija komuni għall-enerġija u biex ikonna infrastruttura ta' trasport modern u sigur. Irridu ninvestu fl-efficienza tal-enerġija djar iżda anki għat-tamir industrijali u b'dan il-metodu niġġeneraw aktar minn 2 miljun impik sal-2020. Ridu kol modernizzazzjoni ta' ċertu tamir fiħdan l-Unjoni Ewropea iktar mill-li namlu delokalizzazzjoni barra mill-Unjoni Ewropea. Nafu li hemm ukoll il-popolazzjoni li t-tixieħ fl-Ewropa u anki tnaqqis fir-rata ta' twelit u għalhekk irridu naraw li jkun hemm kondizzjonijiet deċenti ta' ċittadini Ewropej kollha. Uh, Klin tora ti sizitisi, prota. Grazie ħafna, mela nikkonkludi l-diskussjoni. il-rappresentant tal-Komissjoni, Sur Sefskovic. Mr. President, honorable members of the Europe. Sir President, uh, honorable membri, il sessjoni eh, tawlet ftit u jiena issa ser ikolli l-unur illi inwieġeb fisem il-Kommissjoni. Xtaqt nirringrazzjakom ta' dan id-dibattitu kolorit, tal-idejat eh, interessanti, tal-entużjażmu, tal-appoġġ li intom qegħdin turu l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020 mingħajr l-appoġġ tagħkom din l istrategija ma tistax u miex ser tirnexxi Nista' naċċertakom li l-Kommissjoni ser taħdem bisħieħ din l-istrateġija ser tpoġġi l-ċittadini fil-qalba tax-xogħol tagħha aħna tallimna wkoll mill-istrateġija tal-Lisbona u għalhekk ser nkunu qed niffukaw fuq inqas numru inqas ta' miri u għalhekk inkunu nistgħu ntejbu l-governanza Fil-Komissjoni aħna inkoraġġiti mill-appoġġ sħiħ tal-Parlament, msaħħin ukoll mill-urġenza tal-Kunsill Ewropew u l-atmosfera llum hija differenti ħafna minn meta eh, kienet eh, fi żmien tal-istrateġija tal-Lisbona diskussjonijiet u importanti illi nżommu qudiem għajnejna n-nies wara l-istrateġija li ma nafx bħala eżerċizzju ieħor imma kif ser itejbu il-ħajja fl-Ewropa u fil-pajjiżi u reġuni tagħhom. Xtaqt nitlobkom, onorevoli membri tal-Parlament, ejna b'din il-biċċa xogħol. Iridu nikkooperaw, nifukaw fuq il-prioritajiet u nwaslu riżultati konkreti. Fl-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020 nixtiequ illi nintroduċu tlett Eh, punti jew l-għanin ekonomiċi, eh, inklusivi u favur l-ambjent dawn huma eh, l-istrateġi li jistgħu jgħinuna sabiex innejnu l-Ewropa toħroġ mill-kriżi li qiegħda aħna rridu naffukaw iktar fuq il-kriżi fuq l-edukazzjoni fuq it-taħriġ sabiex inkunu nistgħu ngħinu iktar lil min qed tsiba diffiċli sabiex isib xogħol irridu naraw li jkun hemm rabta aħjar mal-patt ta' stabilta u tkabbira. Illum tkellimna ħafna dwar il-Greċja, xaqt tinserħilkom raskom illi l-membri ta' l-Unjoni Ewropea l-esti illi jagħmlu dak kollu li huwa possibbli sabiex ikun hemm stabilità fil-żona euro missjoni mmexxija mill-Kummissjoni u l-ICB dwar uh, appost li tista' tingħata lill Greċja qegħdin hemmhekk sabiex ikun jistgħu jiddiskutu magħhom rridu nagħmlu ċara li aħna għandna eh, lodot sabiex nelbu din l-instabilità. Aħna kollesti sabiex indaħlu fis-seħ framework Ewropew Però il-proċess ovvjament ser jieħu żmien tiegħu u issa il-Greċja titkompli timbotta bir-riformi meħtieġa u l-miżuri li jidħlu fis-seħħa. Jiena nemmen illi aħna lesti illi nieħdu l-azzjoni fuq l-istrateġija ta' l-Unjoni Ewropea l-2020 u anka għas situazzjoni preżenti tal-Greċja. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna lill-President issa eh, s-Sur Van Rompuy. Sur President, kollegi, jena kontent ħafna li għana dan il-dibattitu l-lum li jena ċettajt l-istadina ta'kom li nkun hawnhekk illum sa fil-bidunet tal-proċess tal-istrateġija 2020 għaliex verament għandna kif bdejna din id-diskussjoni kellna diskussjoni nar l-11 ta' frar u ser ikonna konsil ta' rebbija fl ħar ta' marzu u ser ikonna għadni nifanalizzaw l-istrateġija għal l u l-tkabir ekonomiku f'ġunju jiġifieri għandna monta żmien sabiex nagħmlu skambju ta' idejat u niddeterminaw liema azzjoni nixtiequ nieħdu. Aħna Jiena kontent ħafna bl-ambizzjoni Ewropea li ġiet riflessa llum hawnhekk war nofsinhar u li anka nisma' dwar inħoss din l-urġenza illi waslet din l-lum war nofsinhar din il-kontribuzzjoni anka kontribuzzjoni partikolari li smajt li ser nżomma f'moħħi ma se noqgħod nikkommenta wisq fuqha nixtieq nagħmel differenza bejn tliet perjodi partikolari l-ewwel perjodu u dak illi aħna għadna għaddejjin minnu, ġifiri il-kriżi finanzjarja u l-konsegwenzi kollha tagħha. U permettuli li anka nuża lingwa differenti minn dak dik li smajt iktar kmin l-lum waqt id-dibattitu. Ħan nispjegalkom aħjar xi infisser. Jien nixtieq eh, li nisma lingwaġġ pożittiv dwar l-Unjoni Ewropea li seħħew affarijiet pożittivi riċentament. Aħna tallimna elezzjoni mill-kriżi ta' tletinijiet u issa sena biss wara kriżi ewlenija fil fatt eh, fl-2010 f'ħafna mill-pajjiżi qed naraw tkabbir pozittiv. Dan ma rajniex fl-1930 għaliex dan din il-kriżi kienet baqta dija sal-erbanijiet. Aħna ħadna miżuri sabiex insalvaw l-istituzzjonijiet finanzjari mhux għax inħobbuhom U jess kif inhuma, ma nemnu fil-kontribuzzjoni tagħhom fil-ekonomija aħna saħħaħna likwidità fl-ekonomija li xaġa ma kienet saħħet 70 sena ilu għal 16 il-pajis xinna nagħtu ktar stabilta mentri fit-tletinijiet kien hemm differenzi kompetittivi bejn il-pajjiżi llum din ma dan l-element ma jeżistix użajna d-deficit budgetarja sabiex nistimulaw l-ekonomija ġifiri ma minnix parma minna fit-tletinijiet ġifiri li rajna kif nerġaw marru l-lura kemm jista' jkun għal bilanċ budgetarju. U b'dan il-mod inkunu nistgħu nipproteġu s-suq intern tagħna li mhux perfett u li jrid jissaħħaħ sur Montel ser ikun qed jaħdem dwar dan sabiex konna proposti sodi. Però ma waqgħanniex fil-protezzjonizmu tal-tletinijiet għaliex aħna tallimna wkoll mill-kriżi li għadna kif għadna li għaddejna minna. U grazzi għall-Unjoni Ewropea illi seħ il-G20 u aħna naqblu ma daw u aħna ukoll ħdimna sabiex ikonna din it-tip ta' governanza kien l-ewwel darba illi poteri b'saħħithom u l-Unjoni Ewropea iltaqgħu sabiex jitrattaw il-kriżi mhux mod perfett imma ser inkunu qed naħdmu fuq dawn il-linji sabiex l-Unjoni Ewropea mhux dejjem ikollha tu pożizzjoni ta' diffiża għaliex tkun tista' tirrikonoxxi l-affarijiet pożittivi li jkunu seħħew ukoll. Aħna jridu nsibu bilanċ bej l-istimoli tal-budget u nifukaw ukoll fuq il- l-bilanċar tal-budget fuq periodu, med, periodu medju aħna rridu ninsaħħu wkoll is-sistemi soċjali u tas-saħħa tagħna. Huwa bilanċ diffiċli rridu nilħu però eh, il-patt ta' stabilta' u tkabbir ser sabiex nilħu dan kollu. Mhux qed jitlob li f'daqqa waħda nilħu dan il-bilanċ budgetarju ma li pass pass nilħu l-mira ta' 3% unbat fuq żmien medju naħseb illi aħna naħdmu politika tajba għall-istrateġija tal-Lisbona aħna nafu xmar ħażin x'kienu difetti, però ma nix ninsew ukoll il-kriżi finanzjarja ekonomika fixklet kompletament l-implementazzjoni tal-Aġenda tal-Lisbona. kien hemm xi affarijiet li ma ntlaħqux li tħallew barra x'ma qed l listi bħalissa, però kulħadd jaf li għandna bżonn ta' riforma konsiderevoli u li din ir-riforma fuq livell Ewropew u nazzjonali ser titlob għażliet baġitarji li għandhom iseħħu da mhux qed isir b'kombinazzjoni, però fil-konklużjonijiet li anka tistgħu taraw fitra illi bat mhux kombinazzjoni li d-diskussjoni budġetarja aħna nishtiju naqduha fil-qafas legali tagħha mar riforma għaliex jekk aħna rridu iktar pereżempju riċerka u żvilupp irridu nilqaw għal dan taħt il-perspettivi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri irid tissir ċertu għażla fej jitħol il-budget. Anka l-konsegwenzi marbuti ma l-istrateġija tal-Lisbona li kwalunkwe ħaġa li eh, ġiet proposta bħala mira mhux bil-fors tkun waħda faċli. Ser ikonna miri ibsin ukoll. U hemmhekk li sensibu d-diffikultà hemm talba għal riforma u hemm kwistjoni ta' implementazzjoni tar-riforma. Mhux nitkellem dwar li smajt hawnhekk biss imma anka li l-in minn hawnhekk fuq livell Ewropew il in-nies iridu riformi, miżuri b'saħħithom. U fil-pajjiżi tagħna qed naraw ftit riżultati ta' dan kollu miex biss l-Unjoni Ewropea se tkun qed timplementa riformi nista' nsaħħu, ninkoraġġixxu ir-riforma anka nagħtu qafas għalihom, però dan kollu li tisseħħu mbagħad fuq livell nazzjonali, ġifieri hija kwistjoni li jkollna rieda politika wkoll. U l-impenn politiku huwa l-iktar ħaġa importanti hawnhekk ħafna drabi ngħidu li għandna bżonn ta' miżuri iktar vinkolanti Idu naħsbu sew dwar dan jina għamilt ħafna proposti li huma aktar intelligenti minn miżuri vinkolanti, però anka l pat ta' stabilta li jiġbor fih ċertu miżuri vinkolanti mhux qed iwassal sabiex ċertu punti jkunu implementati f'ċertu pajjiżi u għalhekk mhux qed ikunu ta' soluzzjoni. Għalhekk aħna qed naraw li mingħajr rieda politika, impenn politiku, dan kollu mhux jahdem. jaħdem għal istrateġija ekonomika u tajjeb illi hemm min qed jgħid li għandna bżonn ta' dawn miżuri vinkolanti, però jiena ma kelli sem fi strategija ta' Lisbona ma tinkludi stanzjonijiet jew penali meta neġwa l-implementazzjoni tal-lini gwida ekonomiċi. jek wieħed ħares l-artiklu wieħed tnejn wieħed. Il-pen politiku fuq livell Ewropew nazzjonal huwa wieħed kruċjali mingħajr dan l-impen xejn ma jista' seħ. Fi konklużjoni tiegħi dwar Greċja, jiena naħseb illi batna il-messaġġ it-tajjeb Aħna wassalna messaġġ dwar responsabilità, responsabilità tal-gvern Grek li għandu qoddimu situazzjoni diffiċli ħafna, situazzjoni li intirtet u li titlob miżuri koraġġużi u anka fl-11 ta' frar għalunna li jekk il-miżuri preżenti mhumiex biżejjed sabiex niksbu tnaqqis naqis ta' 4% tal-GMP ser jkun hemm bżonn ta' miżuri addizzjonali. Waħna għedna illi ser jkun bżonn ta' aktar monitoraġġ mhux biss l-inizjattiva tal-Kummissjoni imma wkoll permezz tal-assistenza tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-espertiżmu tal-IMF. Naħseb illi aħna verament rajna nprofaw naraw xej fuq minn ta' responsabilta u ovvjament jekk ikun meħtieġ Hemm l-aspett ukoll tas solidarjetà Greċja tixtieq li ma tixtieqx tuża dan din is-solidarjetà. Però aħna batna messaġġ li s-solidarjetà ser lesti li natuha jekk ikun hemm bżonn u għet li t-jasal ċertu konklużjonijiet għal steħ fil-Greċja f'dawn l-axar snin u anka fil-zona euro mot in ġenerali rridu nkunu ktar proattivi fil-ġbir tal-informazzjoni u l-analizi. Din hija sfida għaliex rridu nimplementaw iktar koordinament, koordinazzjoni u kull kriżi hija sfida, rridu nitalmu minn kull kriżi u hija xi ħaġa li ser nagħmlu. Palma tallimna wkoll mit eh, mitlatinijiet issa jridu nitalmu wkoll mill-kriżi finanzjarji preżenti biktar regolamenti, iktar kontroll tal-bonuses u anka kontroll aħjar fuq il-politika bankarja jridu nitalmu wkoll mill-esperjenza griega. Għal konklużjoni nista' ngħid li hawnhekk ħassejt l-istess ambizzjoni, l-istess rida politika illi nimxu fuq ekonom politika ekonomika u strateġija illi tista' tgħinna sabiex naffaċċaw id-diffikultajiet li għandna qudiemna bħalissa bħalma qalu ħafna mhix kwistjoni ta' responsabilità ta' persuna jew tnej qed nitkellmu dwar responsabilità kollettiva fost l-istituzzjonijiet Ewropej kollha u l-Istati Membri kollha. Għaliex inkella ma se nkunu nistgħu nsalvaw il-modell soċjali tagħna u nsaħħu l-pożizzjoni tagħna fuq livell globali. U b'dan l-ispirtu ilina nixtieq inkompli x-xogħol tiegħi. Thank you very much, Mr. President. Grazie ħafna, Sir President. Kien ta' pjaċir li ġejt hawnhekk magħna llum u għamil l-apparenza tijak fil-plenarja fil-Greċja għandna spezzjoni partikolari għal xi ħadd li għandu xogħol bħal tiegħek li jfisser li din tfisser ras tal-ħadit, jiġifieri li għandu xogħol diffiċli u ser jibqa' jisegwi f'dan ix-xogħol ser jibqa' jaħdem u ser jiżviluppa ras b'saħħitha ġifieri. Sinjuri, issa ser naddu għal punt li jmins fuq l-agenda tagħna Il-prioritajiet tal-Parlament tal-Kunsill eh, ta' drittijiet tal-bnidem ta' Nazzjonijiet Uniti ġewwa Ginevra fis-26 ta' Marzu